Ziz kollegi, jina nilqa fostna l-komissarju Nomina Sur Julian King li jgħataw għoddim il-kumitat libe. Namel xi kummenti eh, biex niftaħ din is-sessjoni qabel ma nibdew bil-dikjarazzjoni ta' Sir Julian u l-mistoqsijiet minn naħa tal-membri. Lew qabel kollox il-proċedura skont ir-regola wieħed wieħed 8 l-annes 16 tar-regoli ta' proċedura il-Parlament ħa jevalwa l-Kummissarju eh, nominati u bazi tal-kompetenza ġenerali tagħhom, l-impenn mal-Ewropej tagħhom u l-indipendenza personali. Ħajħarsu wkoll li l-arfin li huma ikollhom dwar il-portafolju li ħajmissom u l-kapaċità biex jikkomunikaw. Jien nixtieq kun il-Parlament ipprepara kwestjonarju għall-Kommissarju nominat b'żewġ mistoqsijiet komuni li ġew abbozzati mill-konferenza tal-Preżenti ehm, tal-Kumitati u tliet mistoqsijiet mill-Kumitat Liber. Kollha ġew appoġġati mill konferenza president. Il-kommissarju nomina ġar risponda bil-kidba eh, għal-kwestjonarju u il-risposti ġaw mibawta l-gulħad bil-lingwi kollha. Nkom għandkom il-risposti nkoraġikom biex tħarsu eh, tatuħom daqqa ta' jnek għadkom maħar xejsu l-jom. Issa dwar l-istruttura ta' dibattitu. Id-dibattitu ħajġi strutturat bil-maniera. Il-komissarju nominat ħajjati eh, Nħaj kellim naħma għal 15 minuta biex jiftaħ wara introduzzjoni jkun hemm żmien għal 45 mistoqsija u risposta u kull sezzjoni ħajkollha 3 minuta minuta għal mistoqsija u 2 minuta 2 minuti għal risposta. Niftej mal-President tal-Kumitat ta' Affarijiet Barranin Sur Brock mistoqsija ħassir mill-Viċi President ta' Afet is-Sur Pasku. L-ewwel eh, ronda ta' mistoqsijiet isiru mill-rappresentanti tal-gruppi politiċi u fit-tmiem il-ismieħ eh, il-Kummissarju nominati kollu ħames minuti biex jagħlaq. Ekk joġobkom, zommu f'moħħkom li jridu nkunu eh, verament eh, nirrispettaw il-ħin li għandna allokat, għaxin kella l-aħħar u mhux ħajkollhom żmien biex jirrispondu biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Eh, u dawk li jekk ikunu disciplinati ikonna żmien biex nagħmlu mistoqsijiet supplementari, imma jekk Għodu attenti għal-ħin u tirrispettaw il-ħin forsi jnaxxinna. xienna. Interpretazzjoni tkun bi 23 lingwa. Għal din ir-raġuni tistgħu tużaw il-lingwa tagħhom imma żommu f'koħħkom li dak li ħadajdu ħajġi interpretat jiġifieri titkellmux maġil wisq. Id-dibattitu ħajġi trasmess fuq l-internet sajt tal-Parlament u ħajkun possibbli wieħed jara video fuq is-sit, l-istess sit. Ovvjament aħna mkollha mdorrijin għal din il-Kamra il-Kummissarju nominat mhuwiex, allora jekk tridu titkellmu hekk iġobkom eh, ollu eh, idejkom ħalli jkun jista' jara fi qegħdin ħalli din għajjejna. U anki koll għal dawk li qed jarawna fuq eh, televiżjoni u n-naġi xandir. Mela l-aħħar qabel ma ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju nominat żewġ affarijiet. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti eh, dak li għandu xjaqsmu mal-responsabiltajiet tijaw Flittra li l-Kommissarju eh, kiteb li Sur King eh, talbu biex ikun il-Kommissarju tal-Unjoni tas-Sigurtà eh, jaħdem taħt il-gwida tal-ewwel Viċi President inkarigat minn regolamenti aħjar, relazzjoni internazzjonali u stat ta' dritt u karta ta' dritti famdali biex jappoġġa x-xogħol tal-Kommissarju ta' Migrazzjoni, Affarijiet Interni u Ċittadinanzi. U qal li jixtieq li wkoll jappoġġi l-Kummissarju ta' Migrazzjoni, Affarijiet Interni u Ċittadinanza fit tmin għan speċifiku. Aħna nishtiqu nisimaw xħajajdinna il-prietajiet tijaw u kif ħajaġiċi u tħaj ħajkollu mal-kommissarju. Uġa risponda sa punti punt imma u importanti li aħna nifmu eh, l-responsabilta tijaw kif ħatkun. It-tieni, aħna smajna rajna u koll rappresentazzjona fil-Parlament Ewropej u kwestjonijiet tal-Unjoni eh, ta' Sigurta eh, ħajkunu zgurati mill-Kommissarju Migrazzjoni Affarijiet Internu u Ċittadinanza jekk ma ma jiġix deċiż mod ieħor skont il-każ mill-ewwel viċi-president biftehim mal-Kummissarju għall-Migrazzjoni, Affarijiet Interni u Ċittadinanza. Jena la duma għandi lebda dubju li Ser Julian ħajurina u jgħidilna kif dan ħaj tiffunzjona fil-prattika ħalli u jkun eh, responsabli l komitta biex ikun hemm dialogu eh, siwi bejn l-istituzzjonijiet. Jien nixtieq naħseb li dan id-dialogu bej l-istituzzjoni huwa importanti ħafna u taqblu ma' da. Jiena naf li fil-risposti tiegħu u xtaq li ħares jittratta l kumitat Liber biex ikun jista jara eh, eh, prioritajiet u l-progressi jisiru fuq il-portafolio tiegħu u jiddiskuti kwestjonijiet eh, speċifiċi forma ad okki jew forma frusrata. Jiena għadin issa nixtieq naddi kelma lill-Kummissarju nominat King għall-preżentazzjoni tiegħu. Sir Julian. Grazie ħafna, President. Nirringrazzjakom tal istedintunu għawnek l-lum kiku ċħat għalli ftit xurilu li jina kon se nkun għawnek bil-edha maħkom ma konċ nemnu. Aħna għedin eh, nejxu f-situazzjoni ta' sfida kbira jina kont nominat mill-Gvern Britanniku U eh, il-President Juncker ra l-opportunità sabiex isaħħa l-Kommissjoni u ħoloq dan il- ir-wol għal Kummissarju ta' l-Unjoni tas-Sigurtà. Forsa ħafna minnkom qegħdin jgħidu kif xi ħadd minn stat membru li vota biex jitlaq l-Unjoni Ewropea jingħata xi ħaġa rwol daqshekk importanti. Jiena nemmen li jiena nista' nagħmel kontribut ta' veru f'qasam illi huwa ta' priorità kbir għal ċittadini Jiena għandi esperjenza diretta mhux biss miż-żmien li għamilt fil-Kunsill, imma anke mill-esperjenzi li kelli fl-Irlanda, l-Irlanda ta' fuq u aktar riċenti fi Franza. Ġiet Jannis, l-matin du 15 juillet. Xarajn ilu jiena kont qiegħed Nizza fil-ħodu fil-15 ta' Lulju u rajt bajnejja stess xġara wara l-attakk ikraħ il kien kinseħ il-lejl ta' qabel. Illi qatel ħafna nies kien hemm ħafna feruti wkoll u traumatizza l-Ewropa kollha. Reġa' fakkarni xi jfisser eżatt terrorizmu għall-umanità. Jiena iddedikajt eh, ħajti għal eh, l-affarijiet Ewropej u kelli u kol xogħol fi Brussell u anki fil-Kunsil u fil-Kummissjoni bħala il-kap tal-Kabinett. Jiena bħala ambasċatur ta' Franza, jiena u koll tajt l-opinjoni tijaj fuq il-pozizjoni dwar il-referendum ta' l-Unjoni. Personalment jiena gburi li jiena Britanniku u gburi koll li jiena Ewropew. U ma nara lebda kontradizzjoni bejn it-tnejn. Imma, fit-23 ta' ġunju ħafna eh, nies minn pajjiżi il-maġġoranza iddeċidew li jitilqu mill-Unjoni Ewropea u rridu nirrispettaw din deċiżjoni. Biex inneħħu id-dubji kollha jiena nixtieq nagħmilha ċara illi jekk jiena niġi konfermat jiena se nagħmel xogħli bl-aħjar tal-abilità tiegħi billi nservi l-interess ġenerali Ewropew. U l-interess ġenerali Ewropew biss, hekk se jkun xogħli. Jina konxju mill-livelli għolja ta' integrità u imparzjalità illi intom tistennew minn għandi u anki l-impenn Ewropew. Jekk bħala riżultat ta' dan il-proċess jiena ninħatar kummissarju, jiena se nieħu il-rwol bir-responsabiltajiet kollha li għandha huwa 15 sena minn 9-11 dwar kif x'naħsbu dwar dat tip ta' tedditu kif kif nirreaġixxu għalihom eh, eh, tbiddel. Il-terrorizmu u l-kriminalità organizzata qed jeddet il-valuri tagħna u tip ta' ħajja li aħna ngħixu iżjed minn qabel. mil bombi ta' Madrid fl-2004 kien hemm eh, reġen ta' attakki terroristi 14 fl ħar sena bisnis u fej intqatlu 600 xiftet minnu ġew kienet tajber u ġew eh, koordinati minn gruppi waqt li oħrajn użaw biss xi sekkina ħafna minn daw terroristi kienu ċittadini tal-pajjiżi nifisom, imma xiftet minnom kienu ġellida barranin li ġew lura. Xiftet minnom ġa kienu taħt is-sorveljanza, oħrajn kienu marufin l-awtoritajiet bħala eh, eh, eh, kriminali żgħar. Imma oħrajn kellhom simpatija terrorista, xiftet minn l-attakki saru fuq ċerta miri sensittivi waqt li oħrajn ma stennajnijomx. U fil-kriminalità organizzata kriminali qed jiżviluppaw forum ġodda biex jaġixxu minn pajjiż għal ieħor. Il-cybercrime qed tikber u qed tkun iżgħet ostili u qed teddet id-drittijiet fundamentali u l-ekonomija. <clears throat> la terrorizmu laqqas il-kriminalità organizzata ma tirrispetta il-frontieri nazzjonali u l-modell ta' negozju tagħhom eh, verament jipprosperaw fuq nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-istati. Ovvjament dan għandha dimensjoni Ewropea. L-attakki orribli ta' Pariġi ta' Novembru li għadda ġew pjanati fis-Sirja. ftit mit-terroristi mill-lider eh, sifru passaporti folots. Mbagħad għadu l-Belġu fej eh, ġabu armi traffikati minn mill-Balkani mill-Unjoni Ewropea u sifru lej Franza biss il-ġurnata qabel l li. Allora meta wieħed iżomm f'moħħu il-provista multinazzjonali l-unika forma biex wieħed eh, jeleb terroristi u kriminali huwa biex naħdmu huwa billi naħdmu flimkien. Fid-dinja tal-lum is-sigurtà ta' stat membru wieħed hija s-sigurtà ta' kulħadd. L-artiklu 4 ta' trattat huwa ċar. Is-sigurtà nazzjonali hija responsabilità ewlenija tal-istati membri, bat ma jistgħux indirizzaw waħedhom il-tedidiet li huma transnazzjonali. Għalhekk dan il-post huwa ta' bżonn issa biex wieħed jiffaċċa dawn it-teddidiet li qed jikbru minn dawk li jixtiequ jieħdu l-libertajiet tagħna u drittijiet fundamentali tagħna. U dak li jippretendu ċittadini meta fl-aħħar eh, studju tal-Eurobarometer 82% minn dawk li rispondu rridu żjed azzjoni qawwija mill-Unjoni Ewropea. Il-ħolqien ta' dan ir-rwol eh, hija opportunità biex niġbru flimkien il-miżuri operazzjonali kollha tal-Kommissjoni biex ikun hemm sekurità aħjar u azzjonijiet immirati biex ikun hemm eh, teamwork mill-aħjar, eh, lew ikunem hemm il-Viċi President Timmermans, il-Kummissarju Avramormez, il-Kummissarju Jorova u kollegi oħra biex naħdmu flimkien bħala tim. Fl-ispirtu dan il-Kommissjoni fl-Itra tal-missjoni il-President Juncker ipproponi li jkun hemm task task force li tappoġġa nar il-wol billi taħdem mal-istaff tal-Kommissjoni minn ġustizzja għall-affarijiet interni għall trasport u għall-edukazzjoni. Għanna bżonn ukoll li konna koordinazzjoni mill-aħjar u teamwork aħjar mill istati membri u specialment mal-Parlament, specialment din il-Komitat. Jena naf l-passjoni li għandha dan il-kumitat dwar eh, drittijiet eh, li s-sigurtà tkun ħaġa tajba eh, u l-enerġija u l-impenni u rew biex ikun progress fuq ħafna proposti. Aħna għandna bżonn nirduppjaw l-isforzi tagħna biex nagħtu s sigurta li ċittadina tagħna qed jippretendu. Għandna bżonn noħolqu unjoni ta' sigurtà effettiva u sostenibbli. Kun effettiva tfisser li aħna nifukaw fuq l-implementazzjoni, niżguraw li transpożizzjoni ta' regoli regoli miftema. Nejnu l-kull pajjiż identifika xkiel li hemm u nimplementaw u naħdmu flimkien biex ir-regoli jiġi implementati u l-sistemi eżistenti jiġi użati sal-potenzjal tagħhom. L-Istati membri jistgħu jiddependu fuq il-Kommissjoni biex tejnu f'kwal maniera li huwa possibbli. Imma jekk ikun hemm bżonn ma jkun ma jkun l-ebda dubju biex ninfurzaw il-liġi anki e- e- infrazzjonijiet. Aħna risposti nieħdu passi ġodda meta jkun hemm bżonn. Imma l-ewwel qabel kollox għandna naslu nofru riżultati. U sostenibli, dawn l-attakki repetuti ifisser li għandna bżonn risposta mill-Unjoni Ewropea mhux biss li hija komprensiva, imma waħda li e, e, tkun fil-qafas ta' qafas ta' sigurtà Ewropew, ehm, bada fuq evidenza id-drittijiet fundamentali għandhom ikunu l qofol ta' dan il-sistema, ta' dan il-qafas. L-esperienza tijaj fl-Irlanda ta' fuq u ritni l-paċi u iżjed sigurta jistgħu jsiru veru biss meta jkunu meta jkun hemm rispett totali ta' drittijiet fundamentali. Il-ġlida twila kontra terrorizmu fl-Irlanda ta' fuq għamlet progress meta n-nies femu li drittijiet fundamentali tagħhom qed jiġu rispensati. Eh, dbedu mill-vjolenza u eh, inaqdu mal-sforz eh, politiku biex joħolqu eh, ġejjini fl-imkien. Jiena impenjat għal-karta. L-azzjonijiet tagħna dejjem għandu kunu jibbażati fuq l-istat ta' dritt fejn jkun hemm salvagwardi u eċċezzjonijiet biss meta jkun huma ta' bżonn huma proporzjonati u jkunu ġustifikati legalment. Skont issa niġu għal-priorità tiegħi, il-punt tatlu huwa komunikazzjoni tal-Kommissjoni ta' April 2016 dwar Unjoni ta' Sigurtà Effettiva. Eh, dak huwa eh, il biex navanzaw eh, fil-ġlida komuni tagħna kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata u l-mazz eh, biex nagħmlu dan u kif insaħħu id-difiża tagħna kontra dawn l-sfidi u nbidlu eh, nkabbru l-kapaċità u r-reżiljanza tagħna. L-ewwel naqblu fuq proposta għal direttiva fil-ġlida kontra terrorizmu. Jekk naħdem magħkom u mal-Kunsill nispera nkunu nistgħu naslu sa tmiem is-sena. Eh, għanna bżon naqtaw il-finanzjament għal-terroristi proposta ħassin il kommissjoni fi xulġenza dwar l-armi l-ikbar sfida hija li naqsu l-aċċess għal eh, armi illegali għandna bżonn naċċellaraw l-implementazzjoni ta' pjantazzjoni u f'dan kif ukoll f'aspetti oħra għandna bżonn nżidu l-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. It-tieni, l-aġenziji tagħna għandhom ikollu rwol iżjed qawwi biex jappoġġaw awtoritajiet nazzjonali fil-ġlida tagħhom kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Jiena dejjem ħankur eh, favur l-Europol kol. Aħna għandna bżonn nagħmlu użu eh, komplet tal-opportunitajiet li hemm li hemm tagħti affas legali ġdid tagħha il-ċentru kontra terrorizmu tal-Europol eh, ġa ġajat bete il-rizultati imma nabżon nsaħħu. Għanna nabżon u kol eh, nappoġġaw l-European eh, Cybercrime Crime Center li tkun l-offol tal-ġrida kontra cybercrime. U tiħu nota tal-tedida tal-terrorista. L-Aġenziji ta' Nfurzat tal-Liġi għandhom bżon kun jistaw investigaw forma effikaċi, jkollhom aċċess għall-evidenza digitali u l-autoritajiet nazzjonali għandhom bżon ikollhom użu tal-Joint Investigation Blejna, lajnuna tal-Europol u l-Euro ġast. it għandna bżonn nħarsu lejn radikalazzjonalista u waslu għall estremizmu violenti u terrorizmu. Għax xogħol tagħna għandna nibdu jibda qabel ma n-nies jiġu radikalizzati b'enfasi fuq u tfal u fuq iż-żgħażagħ. L-approċċ kollaborattiv Uh, radicalization Awareness Network ġa ta' riżultati jgħin li dawk li qegħdin fuq din fil-ġlieda eh, ħars jikkumbattu kontra regolazzjoni fil-ħabsijiet u fl-iskejjel għandna bżonn bżon x-xogħol tagħna billi nappoġġjaw eh, soċjetà tevili u niżviluppaw eh, counter narrative. L-erba għandna bżonn nħarsu iżjed u nagħmlu xi ħaġa dwar il-propaganda terroristi u l-hate speech. Aħna għandna bżonn nagħmlu sforzi li ju Internet Forum u l-Internet l-internet referendum biex noħolqu plattaforma konġunta fl-internet biex inneħħu kontenut li mhuwiex aċċettabbli. Kif għanna bżon nsaħħu id-difiżi tagħna kontra t-terrorizmu, nibdu u l-reżiljanza tagħna u ntejbu l-maniera kif aħna naħdmu flimkien. U fil-qofol ta' dak kollu huwa kif aħna naqsmu l-informazzjoni b'forma effettiva. Allora l-ħamsa huwa li s-sistemi ta' informazzjoni eżistenti għandhom għandhom bżonn jiġu implementati u applikati. Għalhekk eh, l-istati membri għandhom bżonn eh, jagħmlu iżjed biex jimplementaw brum. Għandna sfidi importanti eh, biex implementaw il-passenger name record direct Directive. L-Istati membri għandhom bżonn jibnu daw l-unitajiet ta', ta informazzjoni dwar passiġġieri biex is-sistema taħdem. Is-sitta, apparti li nagħmel li daw l-istrumenti jiffunzjonaw għandna bżonn nħarsu kif aħna naqsmu l-informazzjoni bis-sistemi tagħna. Eh, l-arranġamenti li hemm preżenti huma komplessi u fragmentati. Waqt li aħna nirrispettaw eh, il-limitazzjonijiet tal-għan għandna bżonn eh, nistudjaw kif nużaw l-informazzjoni fl-aħħar manera effikaċi fil-livell tal-Unjoni. Għandna bżonn niżguraw l-kwalità tad id-data li tħudħol fis-sema fis-sistemi tagħna hija proċessata b'forma adekwata u tkun disponibbli għal dawk in-nies li għandhom bżonnhom u fl-istess ħin inħarsu r regoli tagħna fuq il-protezzjoni tad-data aħna għanna ninkoraġixxu l-high level group fuq l-sistemi IT biex naraw xo possibiltajiet hemm. Seba, għanna bżonn insaħħu s-sigurtà fil-frontieri esterni, terroristi u kriminali u kriminali eh, eh, jaġixxu min-naħa l-oħra. U għam maniera biex naħna ma npermettux li huwa jaġixxu. U importanti li ntejbu l-effekaċja tal-borders ekstana. Eh, L-EU Travel and Information Authorization System ti tipprovdinna eh, sigurtajiet u checks ta' sigurta ta' fuq eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi. U l-European Border and Coast Guard ħadd tippermettilna namlu konna kontroll fuq il-frontiera. Daw it-tip ta' kontrolli fil-frontiera jgħinuna biex eh, eh, naġixxu kontra traffikar u nkun nistgħu nidentifikaw dawk il-ġellida barranin li qed jiriġu lura f'pajjiżhom u għandna bżonn ma nħaltux it-terrorizmu u l-migrazzjoni x'inkella jkun hemm. It-tminja rridu insaħħu l-kapacità tagħna li nipproteġu l-infrastruttura kritika u l-miri, l-attakki u rewna din il-ħaġa. Ir-riċerka u t-teknoloġija jistgħu juruna x-xogħol li diġà sar fuq is-sikurtà u rridu nieħdu aktar passi f'dan il-qasam u nestenduhom fuq smoħra wkoll bħas-sigurtà marittima xol tagħna fuq iċ-ċiber sigurta għandha tibni wkoll ir-reżiljenza tagħna fid-dinja diġitali. Fl-aħħar kulazzjoni li nieħdu biex niġildu terrorizmu għandha tindirizza bżonnijiet tal-vitmi. Riċentement riformajna il-Liġi Ewropea fuq drittijiet tal-vitmi imma rridu rridu naħsbu speċifikament fuq il-vitmi tat-terrorizmu. Jina naf kemm importanti dan is-suġġett tal kumitat u żgur li se nkomplu naħdmu fuq dan. Jiena nixtieq inkonkludi billi ngħid ftit klim fuq kif jiena qed nara li l-nifsi naħdem magħkom hawnhekk fil-Libe, fil-Kumitat Libe. Bħala intom kol-leġislatur imma sorsu kol ta' ideat u ispirazzjoni u tħol u pressjoni politika biex tmexxu kwistjonijiet il-qoddim u tistaw tejnuna sabiex namlu implementazzjoni fil-post. Jina nemmen fu eh, il-kontabilità eżekutiva lejn il-Parlament. Jiena se nkun kontent illi nirrapporta lilkom fuq bażi regolari dwar il-progress li nkunu qegħdin nagħmlu biex inwaslu din is-sigurtà eh, din l-Unjoni ta' Sigurtà. Intom tixtiequ xi ħaġa aktar komprensiva. Jina naqbel u rrid naħdem ma'kom fuq dil-ħaġa. Rridu naraw ukoll kif nistgħu eh, naqsmu għarfien operazzjonali aħjar ukoll, speċjalment eh, meta wieħed is natura sensittiva ta' din il-ħaġa se naħdem ma'kom il-viċin. Jekk tikkonfermawni jiena se naħdem flimkien mal-kollegi tal-Kummissjoni ma'kom u mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex eh, nalqu eh, il-mezzi kollha ta' dawk li qed jippruvaw jattakaw il-libertajiet tagħna. F'dan kollu sen isu dejjem id-drittijiet fundamentali u l-valuri li aħna mhux biss qegħdin nipproteġu imma qegħdin nippromuovu wkoll. Xek ma nagħmlux hekk inkunu qed infallu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni li tajtuni u nħares il qudiem lejn il-mistoqsijiet tagħkom. Thank you, Commissioner Designates, and we now move to the first. Grazzi, Komissarju. Issa ngħaddu għal lower round ta' mistoqsijiet li huma mill-koordinaturi tal-gruppi politiċi fil-Kumitat Libej u nibdew mill-koordinatur tal-EPP u din hija Roberta Mezzola. Mistoqsija ta' minuta u tweġiba ta' żewġ minuti. Roberta. Grazzi, komissarju nominat tal-li ġejta unnek u grazzi u koll tal-istqarija ftuħ li tajtina. Jina l-ewel wahda li t nitkellem, jekk joġbok tista' tina ftit aktar dettalji dwar kif inti se tippromuovi unjoni ta' sigurtà f'din il-klima ta' diffikultà li qegħdin ngħixu fl-Ewropa, speċjalment fuq approċċi intergovernattivi u x-sforzi inti se tagħmel meta inti tqis il-kompetenzi relevanti, speċjalment fil-każ ta' eh, ġellida barranin li jkollhom nazzjonalità doppja. Ir-revokazzjoni tal-passaporti din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni taħt id-direzzjoni tiegħek se tindirizza bħala miżura biex wieħed jindirizza din it-tadida li għandna bħalissa bil-ġerrida barranin li għandhom nazzjonalità doppja. Uh, thank you. Thank you very much. Um, uh, I, I've, I was able to spot you. Kamra kbira. Irna xilli ninduna fej edha, imma jekk jġobkom l-uli sinjal xal fej edin. Mela, jiena jiena naqbel ma dak li qal eh, il-Parlament Ewropew li għanna bżonn risposta eh, koordinata tal-Unjoni fuq livelli differenti, irridu naperaw fil-qafas trattati, imma jina naħseb illi l-istati membri eh, għandhom eh, bżon lajnuna għawnek. Aħna nistaw nġibu għawnek l-aġenziji tagħna, is-sistemi tagħna, informazzjoni u eh, nipruvaw insaħħu l-ordni u eh, isaħu koll il-frontieri, nistaw ġibu koll leġislazzjoni, għaliex din leġislazzjoni tista' toħloq standards, per eżempju fil-qasam tal-ħasil tal-flus, tifaċilita wkoll il-kooperazzjoni, qed naħseb hawnhekk per eżempju fuq eh, l-ordni investigattiva li hemm ukoll. Nistaw nagħtu qafas ukoll semmejt per eżempju in-network eċċellenti li għandna fuq eh, ir-radikolizzazzjoni se nagħmlu kol kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Dawn ħafna affarijiet li rridu nagħmlu fuq livell tal-Unjoni. Issa rigward il-passaporti u l-ġellida barranin. Iċ-ċittadinanza Eh, u l-passaporti naturalment eh, jenħarġu mill-istati membri. Kien hemm dibattiti kbar, hemm ċertu stati membri li jieħdu azzjoni fuq il-passaporti u l-liġi Ewropea tagħti dritt illi eh, stat membru ma jħallix xi ħadd jidħol fuq raġunijiet nazzjonali It-tieni mistoqsija mill-koordinatur tal-SND, Sinjura Birgit Zippel. Il-grupp tal-SND ilu isaqsi għal overview komprensiva tal-miżuri kollha tal-Unjoni fil-qasam sabiex nevalwaw x'qed jaħdem tajjeb u fejn għandna l-problemi u l-lakuni. Fir-rwol tiegħek, bħala Kummissarju ta' l-Unjoni ta' Sigurtà. Besibek tagħmel evalwazzjoni ta' dan it-tip speċjalment rigward l-użu sħiħ sabiex nidentifikaw il-problemi li hemm bħalissa u nsibu soluzzjoni jom sabiex nasiguraw il-lakuni li hemm jew il-leġislazzjoni titejjeb. Kif se timxi fuq dan? Issa biex niġġieldu eh, għad-dritt ta' soċjetajiet eh, liberi Kif se tiggarantixxi li l-proposta tal-Kummissjoni jimxu fuq drittijiet fundamentali, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-data u l-privatezza? Thank you. Um, well, as I said at the end of my... Grazzi. Kifet fl-aħħar tar-rimarki tiegħi jiena naqbel ma dawk li sejħu għal revizjoni tal-politika f'dan il-qasam biex naraw kemm hija effettiva. Jiena nħoss li dan huwa xira. Kien hemm min qal li speċi għandna inwafqu xi ftit mill-attività li għaddejja ma naħseb li fiċ-ċirkostanzi di ħaġa ma nistgħux nagħmluha, imma jiena naħseb illi rridu naħdmu magħkom sabiex nidentifikaw il-modalitajiet u nagħmlu reviżjoni tal leġiżlazzjoni u eh, xet ikun l-effett tagħha għall-istati membri. Dak huwa impenn li qed nieħu. Issa, it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek. Din hija xi ċentrali għal qafas kollu li qed naħdmu fih, jiena irrid inkun ċar ħafna hawnhekk. Aħna ngħixu eh, f'qafas li huwa definit eh, f'ċertu rulings eh, ċari ħafna Jiena naċċetta dan il-qafas għax ekk għandu ikun u qafas tajjeb sabiex aħna nibnu unjoni tas sigurtà Naturalment għandu jkun hemm xi eċċezzjonijiet li jkunu proporzjonali u legali. Irid ikollna regoli stretti fuq l-aċċess u nirrispettaw ukoll il-limitazzjonijiet fuq dan għandna nimxu. Grazzi. Il-mistoqsija numru 3 il-koordinatur ta' l-isija Sur Timothy Kirkhope. Sir Julian, tista' tassigura li l-membri ta' dan il-komitat illi l-Unjoni ta' Sigurtà hija importanti imma mhux se tmur lil mill-kompetenzi tagħha u se jkun hemm diviżjoni ċara bejn eh, il-ġbir ta' informazzjoni mill-intelligenza nazzjonali u l-proċessar ta' informazzjoni. U kif eh, tara sviluppi f'dan il-qasam eh, fis-snin li ġejjin? Speċjalment meta tqis dak li qed jgħidu ħafna f'din il-kamra li morru lil minn dak li hemm fit-trattati. Tieni puntu għad-dan jiena kont il-rapporter għal eh, Joint Investigation Teams tal-fej u wieħed. Naħseb inna nħawdu fuq dan is-soġġett minn dak jenare il kommissjoni tista' tara li kunem proposta eh, riveduta fuq il-GITs meta tqis li hemm bżonn ta' kooperazzjoni transkonfinali aktar minn qatt qabel. Uh, thank you. Grazzi. In, in answer to the first question, uh, I, I'm clear that we operate uh, within the framework uh, of the... Kifet l il mistoqsija tijak aħna noperaw dan it-trattati. Jina naħseb illi hemm ħafna illi ah, nisson għamlu f'dan il-qafas. Dawn it-tedditiet li jiena għadni kif iddiskrivejt fil-qasir huma tedditiet komuni li jaffettwawna il-koll fl-Ewropa kollha u għanna nagħmlu dak kollu possibbli sabiex naħdmu flimkien ħalli inwiġbu għal din is-sitwazzjoni. Jiġifieri jien ħanara kif sensib aktar kooperazzjoni u nibni wkoll il- fiduċja għaliex is-sistemi jaħdmu biss jekk in-nies jafdawhom. Jiena naħseb li hawnhekk għandna opportunità issa ehm, l-istabilizzazzjoni u l-rinforzar dan il-Europol ta' CTC li sejtina għafas għal kooperazzjoni pratika sabiex nibnu din it-tip ta' fiduċja mal istati membri u eh, l-autoritajiet kostituenti nazjonali kollha Wara l-attakki ta' Pariġi, l-kooperazzjoni bej il-Europol u l-autoritajiet ta' Franza u tal-Belġju, it-tini konfidenza li se jkonna ċans nibnu din il-kooperazzjoni pratika u solida. Hemm ħafna xistgħu nagħmlu fih dan eh, it-trattati. Fuq il-ġets, Jiena nappoġġa l-idea li għanna namlu aktar affarijiet biex ninkoraġġixxu l-awtoritajiet nazzjonali biex jieħdu vantaġġ mill-ġietz. Jiena ftit eh, sorpriż eh, wara li tkellimt minn nies li jaħdmu f'dan il-qasam li til ħaġa ma eh, sew fil-ferita jiena nittama għal darba oħra illi permezz tal-kooperazzjoni solida nistaw nużaw aktar il-ġiet mhux biss eh, mal-Europol imma kamal Eurojust u ma' aġenziji oħra bħal Frontex u anki il-Border Guards ukoll. Mistoqsija numru erba mill-koordinatur tal-Aldes eh, il-Sinjura Cecilia Wickstrom, komissarju nominat fisem l-Alde jina nishtiq għal dan ismieħ. Għandek portfolio eh, importanti imma sfortunatament eh, ħafna drabi intużaħni minn dawk li jixtiequ jaqsmu l-Unjoni. Kif inti se tassigura sigura illi diskussjoni illi jmiss fuq is-sigurtà ikunu bazati fuq l-evidenza u fokati fuq riżultati solidi. Se timpenja illi tagħmel distinzjoni bej il-politika sigurtà tal-Unjoni u eh, il-politika tal-azil u l-migrazzjoni fuq naħal naħa l-oħra. Issa, għanna l-istrumenti tal-Unjoni li qed jiġu implementati, imma il-radikalizzazzjoni eh, maħniċ qed nindirizzaw kif suppost, kif se tagħmel inti sabiex inti żid l-isforzi eh, biex aħna niżviluppaw aktar xogħol eh, f'dan il-qasam se tuża rizorsi fuq eh, livell tal-Unjoni biex tappoġġa l-Istati membri ħalli jġildu l-estremizmu sfrenat, speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq livell ta' komunità u l-ġlieda konta diskriminazzjoni u l-istigma. Grazzi ħafna. Kifet fir-rimarki tiegħi l-uniku mod ta' kif jiena naf nistgħu nagħmlu politika effettiva hi illi nimxu fuq l-evidenza dik hija tradizzjoni illi jiena dejjem eh, ħdimt eh, fija u uh, dik l-intenzjoni tiegħi li nibqa' naħdem hekk. Issa, kif se taħdem eżatt eh, fi stanzi partikolari, rridu naraw imma jiena naf li kien hemm ċertu frustrazzjoni, pereżempju, li ċertu affarijiet saru marajru ma kienx hemm l-applikazzjoni sieħa ta' proċeduri li kienu forsi mistennija. Eh, jiena irrit inħares magħkom lej dawn l-eżempji għaliex irid konna evidenza għall politika tagħna. Issa fuq is-sigurtà fil-migrazzjoni jiena kont ċar Manix inħaltu żewġ affarijiet flimkien għandna sforz eċċellenti għaddej bħalissa u eh, dan qed jagħmlu l-Kummissarju Avropoulos fuq il-migrazzjoni u dan differenti ħafna mi xoll qed tagħmlu aħna fuq is-sigurtà. Hemm ċertu każijiet rapportati ta' terroristi pereżempju li jużaw rotot ta' migrazzjoni sabiex jiġu lura lejn l-Ewropa jew jiġu lejn l-Ewropa. U lek naħseb li tajjeb li aħna nieħdu passi u se napoġġa dawn il-passi biex nwaqfu l-hotspots u anki ninfurtaw l-arranġamenti tagħna fuq il-frontieri. Imma naturalment dan għandu dejjem jirrispetta il-prinċipju fundamentali nkunu ċari fuq ix-xogħol li għaddej fuq il-migrazzjoni. Issa, fuq it-tielet parti tal-mistoqsija tiegħek rigward iġeda kontra ir-radikalizzazzjoni Jiena dil-ħaġa eċta fl-Irlanda ta' fuq ta' ċirkustanzi differenti. Jiena minn dak li tal-limt i li dimmi xi ħaġa li tista' tagħmilha mill-livell oli, in-nies mhux moħħhom fl-istat hawnhekk iridu nivolvu il soċjetà ċivili jiena kontenti li il-Network Run diġa qed tagħmel dil ħaġa u jiena ħan appoġġa u dan ifisser li jekk hemm bżonn aktar finanzjament eh, san nagħmel dan. Jiena nixtieq li jkun hemm aktar atturi mill-Ewropa kollha li jaħdmu fuq dan. Grazzi. Mistoqsija numru 5 mill-koordinatur tal-Gwil is-Sinjura Cornelia Ernst. Jo, finix, ähm, Thank you, sorry. Iva, una keda jena. Jena nishti insaqsik. Kif biħsibek se bda xolok mill-Kommissarju Avramopoulos għaliex m'għandekx id-direttorat tiegħek inti kif se taħdem is-sistema zattament, għaliex mhi xi ħaġa ċara lija. It-tieni mistoqsija hija marbuta ma' dak li għadek hemm qed. Jiġifieri li tixtieq li timplementa u twassal l-affarijiet imma dejjem f'konformità mal liġi Ewropea. Allura, il-mistoqsija tiegħi hija kif biħsiebek taġixxi? Per eżempju, se jkollna sitwazzjoni fejn direttura ġenerali tgħid li ma jkunx hemm eh, trasferiment ta' data tal-passiġġiera, kif ħadd imxi ma' dak il ftejn per eżempju? Iva, grazzi, kontent li saqsejtni fuq il-mistoqsijiet prattiċi ta' kif ħanadmu l-kol flimkien. Dan jirrifletti l-kultura tiegħi wkoll. Jiena imdorri eh, f'sitwazzjoni fejn aħna naħdmu f'tim. Allura hija ħaġa naturali għalija illi il-kummissarja u l-għanib dan il-qasam jaħdmu flimkien bħala tim. U fi żmien fejn iktar domanda me ċattadini tagħna sabiex nifokaw fuq il-qasam tas-sigurtà u l-affarijiet kollha marbuta, jiena nista' nikkonsidra ruħi bħala eh, riżorsa oħra addizzjonali mal-bqija tat-tim. Ħanaħdem mal-bqija tal-membri ta' dan it-tim sabiex aħna mmexxu il-ħidmiet tagħna l-qudiem u naħdmu l-kol flimkien għaċ-ċittadini tagħna. U jiena ma naħdimx mal-Kummissarju Avramopoulos biss, għaliex jekk naħsbu pereżempju fuq il-xogħol ta' kontra radikalizzazzjoni, dan jfisser illi aħna nidħlu fiktar dettal f'mażaza, fl-edukazzjoni, kif ukoll l-istrutturi ehm, ta' appoġġ, per eżempju, l-appoġġ ekonomiku. U allura jiena nixtieq li naħdem ma' ħafna kollegi differenti Kuntent illi il-President ħolo task force sabiex jgħini fix-xogħol tiegħi. L-aħħar darba li ħdimt f'diġi li baqgħet bla isem, ħafna drabi ħdimt waħdi. U kultant din kienet effettiva u kultant le. Għalek jiena verament qed nilqa din idea ta' task force fejn qed ikollna network orizzontali uh, fil-ħidma tagħna fil-Kummissjoni. Issa, dwar il-liġi Ewropea u li nirrispettawa, jien ovvjament eh, marbut ma' dan eh, fuq il-PNR jiena rajt anka l-opinjoni tal-, tal-avukat u tkellem fuq l-istruttura tal-argument jiġifieri l-aċċess, l-użu u ċertu limitazzjonijiet illi jista' jkun hemm, irridu naraw eh, se tkun id-deċiżjoni tal-qorti u rridu nimxu ovvjament ma' dik id-deċiżjoni tal-qorti fl-aħħar mill-aħħar. Issa nadu għal mistoqsija numru 6 mill-koordinaturi tal-ħodor, eh, Sinjura Judith Sargentini. Grazie ħafna, President. Sir King, inti indirizzajt eh, il-fatti li nwaqfu l-finanzjament ta' terroristiċi u pala eh, rapporter għall-elementi fuq kontra direttiva fuq direttiva kontra il-ħasil tal-flus. Nafu li dan kollu jista' jwassal għall attivitajiet eh, kriminali terroristiċi anke dawk il-trusts eh, li ma jitħassux mit ċittadin jista' jkun jużati għal attivitajiet eh, eh, terroristiċi. Issa, pala Ingliż, inti kif taħseb li jista' jkun hemm riski fit trusts Ingliżi u kif taħseb li nistgħu ntejbu il-proposta tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni ta' trusts? it-tieni mistoqsija tiegħi inti ilek taħdem bħala fil-qasam ċivili, però m'għandekx mandekx esperjenza politika. Jiena mhux qed m'għandix dubju fuq il-kapaċità tiegħek, imma irdu naraw forsi ma nafx jekk għannix l-Ingliż forsi l-Ingilterra ma kellix tinnomina xi ħadd Ingliż bħala kommissarju. Dan jfisser li ħajkun hemm negozjati anki forsi mal konsil Grazzi, ħanibda minn l-aħħar. Jiena le, minix politiku. Iżda, f'dawn l-aħħar 25 sena kont jett nom fil-baħar politiku. Jiena ma nixtieqx nidħol fil-politika ta' dan id-dossier, imma nixtieq nuża l-odda politiċi tagħna sabiex eh, navvanza f'dan id-dossier. Ma naħsibx illi dan huwa rol jew dokument illi nista' ħares lejh bħala eh, part-time. Naħseb illi il eh, jiena nirrispetta il-vota konfidenza tal-President Juncker u għalhekk eh, jiena ħanaħdem bisħieħ kom sabiex inkomplu naħdmu f'dan il-qasam. Ma naħsibx illi għandek tħadas lejn il-wol tijaj fuq il-kwistjonijiet, marbuta mal-kwistjonijiet tal-Brexit, Jiena minnix għatawnek pala rappresentant tal-gvern Ingliż, jekk hawn min jixtieq isaqsi fuq kwistjonijiet eh, tal-Brexit u l-pożizzjoni tal-gvern ħajkolkom l-istess weġiba. Jiena qiegħed hawnhekk sabiex niddiskuti l-rwol fuq is-suġġett illi inatali. Mela, fuq il-finanzjament lejn it-terrorizmu, naħseb din hi xi ħaġa importanti li nindirizzawha u eh, naf ix-xogħol tajn qed isir fuq dan. Jiena nixtieq illi kemm jista' jkun malajr Inres u numru ta' proposti kif tafu sabiex narmonizzaw eh, sanzjonijiet terroristiċi u anki jkun hemm ir-regolamenti tal li konfiskaw l-affarijiet u nindirizzaw ukoll il-finanzjament lejn it-terrorizmu fil-prodotti. Il-mod ta' kif huma bażikament jagħmlu l-flus. U dan nista' nagħmluh billi ikollna diskussjoni għaddejja fuq it-trusts. Jiena nista' nagħmel dan bħala membru tal-kulleġġ ehm, skont il-weda li jiena ħanimxi magħha u mhux skont l-interess Brittaniku. Grazzi ħafna issa mill-koordinatorija FDD Sir Gerard Batten. Nilqak Sir Julian. L-ewwel id tiegħi tijaj, e, għaliex il-Renju Unit qed jinnomina kandidat mill-Ingilterra eh, press li l-kandidat ta' il-Komissar ta' qabel kellu eh, jirresenja. Renju Unit deċida li joħroġ mill-Unjoni Ewropea, ma meta nisma' lilek titkellem l fajti jisom kollox għaddej kif kien. U issa qed nitkellmu fuq li jkun independent minna ħatijak, jiġifieri inti tittaħdem għall-interess tal-Unjoni Ewropea u mhux tar-Renju Unit. Inti m'għandekx tieħu istruzzjonijiet jew titlob istruzzjonijiet mill-Gvern Ingliż. Issa, hawnhekk allura għandi żewġ mistoqsijiet. Jekk l-interess tal-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea se jkun hemm konflitt bejniethom, Mal lima ma min timxin, ma min obdi. Issa, peress li Renju ħaj ħajoħroġ mill-Unjoni Ewropea, dejjem jekk eh, Sinjora May timxi ma dan. U nixtieq kunna fin tiskont skont il-karriera twila tiegħek, naru kif dan ħajindika fil-jiena mhux qed naqbel bisħiħ miegħek Imma, ħan niprofa. Niprofa namlu namlu affarijiet fil iktar ċari. Ma naħsibx illi għandek tifhem xejn iktar fin-nomina tiegħi u torbota mal-kwistjoni tal-Brexit, jiena minix qiegħed hawnhekk sabiex niddefendi u nippreżenta il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż illejla, imma naħseb li l-Prim Ministru May kienet ċara ħafna sabiex nirrispettaw il-riżultat tar-referendum. Kemm għandu hawnhekk jiena mbagħad minħabba dan. Dan huwa mod intelligenti kif tistaqsini sabiex nbassar ftit eh, kif ħajadmu il-negozjati. Din ma nistax namella jena, ma nistax nati eh, di għada tajba fuq il-negozjati, fuq xaħġa li għada għazbiz bdiet formalment. Mbagħad fuq il-kwistjoni tal- um, il-weda li ħanieħu jiena li ħanimxi magħha, jien ħanħodha f'serjetà kbira u ħanirrispetta ħanimxi magħha. Dan jfisser illi ħankun indipendenti għal kollox biex biex nimxi ma' responsabiltajiet tiegħi u minix se nitlob jew nimxi ma' xi istruzzjonijiet ta' gvern, istituzzjoni, entità' jew xi ħadd ieħor u jiena hekk xi fil-fatt bħala membru tal-kulleġġ. Grazzi. Mistoqsija numru 8 għal INF, e eh, Sinjura Janice Atkinson. Nilqak eh, Sir Julian Jiena ħankompli ma dak li qalu l-kollegi tagħna. Jiena verament xukjata illi inti ħadkun qed f'din qed tkun qed pożizzjoni wara 23 ta' Ġunju il-regoli imbidlu inti qed taħdem għal 65 miljun ċittadin Ingliż li fil-maġġoranza tagħhom ivvutaw li joħorġu minn minn hawnhekk. U inti inti ma taħdimx għalihom, inti taħdem għalina, ma tistax timxi ma diridu huma. umma. Tajjeb li il- li li sigurta hija ta' ta' kompetenza nazzjonali, ma jekk tares li dibattitu li għaddej, aħna qed nitkellmu fuq il movement ħieles u qabel ma taqbel ma dan il-ġihadizmu mhux ħajjaqblu mal-drittijiet fundamentali, inti taqbel l-Ungerija ħatiħol l-Sigurta Nazzjonali ta' bis-serjetà għaliex ehm, aħna mhux qed inkunu kompetenti biżejjed sabiex nipproteġu il- il-frontieri esterni. Inti taqbel ma dak li għamel Viktor Orban u taħseb li għanna dan kollu għandu jisira aktar. Grazzi. Jena verament minix jiet hawnhekk sabiex nispjega il-gvern il Ingliż. U dan mhuwiex għalli, dimiex reġuni għalfin qies hawnhekk il-lejla. Jiena ħankun eh, xogħli ta' kummissarju, jiena ħa nimxi mal-wida li ħanati, ma ħekolli l-ebda problema sabiex nagħmel dan. U ħanimxi mal-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea u fissem ta' ċittadini kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Dana jinkludi wkoll il-persuni Eh, Ingliżi eh, sakemm tkun għadha stat membru. Umbat, la darba ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea xogħol li jispiċċaw. imbagħad. Dwar is-sigurtà u jekk eh, dan il-post u l-Unjoni Ewropea tista' xtejn, jien naħseb li iva. U dan huwa xogħol tant importanti u din hija xi ħaġa li provajt insemmi fil-kummenti tiegħi Jiena nista' naqbel miegħek illi terroristi ġihadisti ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali u għalhekk aħna rridu niġġielduhom. U rridu nsaħħu wkoll id-difiża tagħna eh, kontra eh, din il-ħsara li qed jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għat-tieni round tal-mistoqsijiet, il-membri tal-Kumitat Libe, nibdew minn mistoqsija numru 9. Xtaqt Nejdilkom eh, nirringrazzja l-koordinaturi tal-li imxew mal-ħin allokat għal-jom. Għabżu biftit. Ġifiri, nitlobkom tibqaw id-disciplinati kif għedin tamlu. Mela, nadu għal Thomas Shofsky. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni eccellenti nittama illi l-Inglis tijaj kun tajab daqs il-Franċis tijak. Taħseb li r-Renju Unit għandha tkun involuta fil-proċess tal-armonizzazzjoni fis-sigurtà u fil-kwestjonijiet tal-migrazzjoni la darba toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Inti taħseb illi negozjati fuq il-Brexit jistaw waslu għal-bidla sabiex ikun hemm partnership iktar mill-viċin fuq din il-kwistjoni? Grazzi, din kienet mistoqsija din kienet eh, mistoqsija fuq tieni punt. Jekk jogħġbok Sir Miss Sir King. Grazzi. Mela, il-problema sabiex natik eh, eh, tweġiba strutturata jalli għaliex għal boħra qed saqsini sabiex niddiskuti il pożizzjoni tal-politiki tal-gvern Ingliż. U anke sabiex nispekola fuq il-proċess il ta' negozjati u r-riżultat ta' dan il-proċess ta' negozjati. Nittama li tista' tiffimni e, jekk jiena l intuġiba tiegħi għal dan li ġej. Kif qed numru ta' okkażjonijiet jiena nemmen illi dawn it-teddidiet u l-sfidi e, eh, tas sigurtà li qed naffaċċjaw hija sfida komuni ħat affettwa lil kulħadd fl-Ewropa. La darba il-gvern Ingliż jagħmel dak li qal ħa jagħmel ġifieri rispetta r-riżultat tar-referendum, Londra xorta waħda se tibqa' satejn il-bot minn Pariġi bil-ferrovija u anki minn Brussell. Il-terroristi ġihadisti ma jagħmlu l-ebda distinzjoni bejn Brussell, Pariġi jew Londra u ma se jagħmlu distinzjoni bejn il-relazzjoni li sta' jkun hemm mm, bejn pajjiż u l-Unjoni Ewropea. Dan xorta ħajib għal każ u xorta waħda jkollna interess komuni sabiex niġġieldu dawn it-teddidiet. Grazzi. Grazzi namlu għal mistoqsija numru 10 eh, fuq mistoqsija numru 10 Sur Mario Laurinston. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nsaqsi l-Kummissarju eh, nominat. Pala parti mill-portfolio qed titkellem fuq l-effikaċja u l-interoperabilità ta' sistemi ta' formazzjoni. Inti diġà semmejt fil-diskors fil tradizzjoni tijak li inti ħat titkellem mal-grupp ta' livell oli sabiex ikonna sistemi ta' formazzjoni u ħatħedġiġom sabiex ikompli b'dan ix-xogħol. Allura, f'dan il-kuntest, inti tista' tiddiskrivi fsit iktar kif se tkun il-kooperazzjoni inti tappoġġa dan il-grupp sabiex noħol u super database jiġifier li jkun database waħda nija Ewropea minflok li konna sistemi differenti pal dak u oħrajn. Bot speċifiku, tista' tgħidilna ftit x'tip ta' riski taħseb li jista' jkun hemm eh, f'dawn is-super databases eh, meta huma marbuta mal-protezzjoni ta' data personali. Inti qed illi inti tixtieq li iżżomm il-bilanċ mal-data personali u eh, s sigurta Issa f'każ ta' super database, kif taħseb li dan kollu jista' jkun possibbli? Grazzi. Jiena napprezza ħafna l-approċ eh, li għandek sabiex sajtni din il-mistoqsija għalix jider illi għandek ħafna tarif eh, għarfien fuq fu il-protezzjoni ta' data. Raġuni għalfejn semmejta fil-rimarki tiegħi kienet illi naħseb li dan il-grupp importanti li qed eh, nindirizzaw, eh, kwistjonijiet ferm importanti. Jiena nittama illi nkun nista' naħdem ma' dan il-grupp sabiex inkomplu inkompli naħdem il-qudiem magħhom ħajkonna rapport sa' sajf tal-2017 u ħan ippruvaw nimxu qoddim. Jekk irna xejn nagħmlu dan, verament ikun kontent. Hemm eh, ħafna aspetti eh, tekniċi legali fil-sistema ta' networks illi għanna, jina nittama illi huma iħarsu lejn ehm, numru ta' għazliet, mhux biss l mudell wieħed, insemmejt mudell wieħed. Nittama illi jekk ħarsu lejn dawn l għazliet kollha, eh, huma jkunu jistgħu jimxu ma' drittijiet fundamentali kif ukoll fil-protezzjoni tad-data personali. U dan iżommuh fil-qalba ta' xogħolhom hemm bżonn illi nħarsu lejn dak li huwa disponibbli lejn l-għażliet li jista' jkollna għaliex dawn is-sistemi huwa importanti daqs data kif qed tiġi proċessata u kif qed toħroġ imbagħad. Jiġifieri nittama illi jkun hemm għażla fejn jista' jkun hemm interface waħda jista' jiġi maqsuma kulħadd. U mbagħad li jkun hemm data fejn ikun hemm sistemi differenti li jistgħu jikkomunikaw bejniethom. U mbagħad għazla oħra li semmejt inti u koll kienet li konna database komuni waħda. Imma, issa, kwalunkwe rakomendazzjoniet li ħajres uman, jina ċert illi umma ħajimxu ma regoli tal-protezzjoni tad-data. U jiena ħankun qed nikkomunika magħkom mal dan il-kumitat sabiex nidilkom fuq ix-xogħol importanti li jkun qiegħed isir. Naddu l-mistoqsija numru 11 mm, tal-ICR s Signora Helga Stevens. Sir Julian King, taħseb li l-istati membri bil-programmi tal-Unjoni Ewropea jikun għandhom bżonn jaħdmu iżem qrib mal-Internet eh, Service Providers biex jagħtu informazzjoni biex inkunu nistgħu jevitaw u investigaw eh, għattib terroristi. Dak l-opinjoni reċenti tal-ECJ dwar il-ftejim tal-PNR bej kanada u l-Unjoni. Il-Kommissjoni għandha bżonn għandha ħsib tagħmel proposti għal ġbir ta' data ta' PNR għal eh, vapuri u u eh, ferrovija x'dawn qed jisuru iżjed u iżjed mira tat-terroristi. Grazzi. Grazzi ħafna. dwar il-kwestjoni ta' min jiprovdi servizz għall internet naħseb li dan huwa mm, aspett importanti li għandha f'ħafna aspetti, ħafna elementi u ħaġa li għandi f'moħħi konkretament inħabba li qed nipprova niġġeled kontra radiolazzjoni huwa eh, klim ta' mibeda, hate speech, eh, propaganda terroristika, eh, il-netwerk kollu ta' dak li huwa legali, illegali, dak li huwa obbligatorju, dak li huwa volontarju u kif wieħed ikun jista' jkollu eh, dialogu effettiv mal min jipprovdi is-servizz tal-internet fuq dawn il-kwestjoni. Jiena verament eh, grat li niret eh, forum tal-internet li għad flimkien stati membri u l-esperti tal-internet biex jittrattaw daw l-kwestjonijiet u nishtiqna rek nistawx nizviluppaw dan ix-xogħol u navanzaw fih. Inti saqsejt kif ġa eh, mistoqsi ġa dwar il-PNR tal-Unjoni Ewropea u l-Kanada u l-opinjoni tal-Avugu Ġenerali. Kifat qabel għanna bżon nistennew sakemm il-orti eh, kam l-sentat, il-sentenza taħħa mek għanum kwestjoniet li għanna li joħorġu minn dan, għamna jkonna bżon nirrespettaw din il-sentenza. Issa dwar li għet jestendi li jenar. Jena naf li meta din ġini diskussa ġi deċiż li dak il-moment ġi deċiż li muħet ma jinkludx jew ma jestendijiex eh, il-PNR biex jikopri form ta' trasport oħra, ġifiri bl-art, eh, bil bahar jew ferroviji. U naħseb li dan kien aspressjoni eh, ta' zieda fil-data li dana jinvolvi biex wieħed jiġbora u jiprocessa. differenti mill-kumpaniji tal-ajru eh, li jiġbru dawn l-informazzjoni fil-negozju tagħhom l-oħrajn ma għomx. Jekk aħna nħarsu eh, mill-ġrid li l-implementazzjoni tal-PNR u eh, viżjoni tal-programm wara li daħlet fis seħ allura aħna għanna bżon eh, eh, zomnu moħħna miftuħ nitalmu minn kif ġiet implementata u kif tista' estiża. Imma kwalunkwe estensjoni tal-PNR eh, tissolisfa l-bżonnijiet ta' neċessità u proporzjonalità. Grazzi ħafna. Palissa qegħdin disa' minuti wara. Ipprovaw irrispettaw il-ħin kif ġobkom xinkella nuża il-martell. Is-sosja 12, essi il sosja taldi, mis-sinjura Natalie Griesbeck. Kummissarju nominat, l-ittra ta' missjoni tijak titkellem dwar eh, il-responsabiltajiet tal-bnina għadak il-portafolju li huwa il-cyber security, il-sigurta tal-fuq l-internet, eh, u sorveljanza digitali eh, mtejba meta wieħed eh, eh, ja, meta wieħed jara eh, kif sejr l-affarijiet jaspet li javanzat ħafna. Il-networks kriminali u terroristi qed jużaw il-dominju tal-internet u din ħaġa li rajni għafti ġrani dilu mm, fej attak ma żviluppax f'Pariġi għax dak ħajkun bl-internet x'kienu ħatkun il-priorità tiegħek, speċjalment l-sfruttament ta' sessuali eh, fuq eh, l-internet hija ħaġa li qed tiqrinna. X'inhu ma l-intenzjon tiegħek fuq dan l-aspett jekk il-Parlament tippermettilek li tieħu din ir-responsabilità bħala kummissarju? Um, uh, merci de, de vos questions et est-ce que je peux... Merci. Grazie ħafna tal-sosja tijak, eh, permettili li eh, nuri l-solidarietà tijaj ma' Franza f'dan il-periodu. u veru li hemm ħafna xogħol li qed isir bl-attakki li qed isiru eh, spiss wisq Jiena naħseb li hemm ċerta xogħol li jrid isir eh, fil-kwestjoni tal-reżiljenza tagħna, l-kapaċità tagħna nadattaw. Eh, jiena nixtieq nipprioritizza l-implementazzjoni tal-netwerk għas sistema ta' informazzjonijiet id-dik id-direttiva għanna bżon nizguraw li l-istati membri Kolumpjani pjani eh, biex ikunu iżjed kapaċi biex jaddattaw meta jkun hemm incidenti resilience, jena ħadgos bil-fat li jem fuq uh, sħubija bej eh, eh, settur tal-negozju u settur tal-gvern, l-autoritajiet pubbliċi biex wieħed jiffinanza iżjed xogħol f'dan il-settur u jien naħseb li hemm rwol aħlina biex nappoġġaw dan. Issa dwar it-tfal bħala segwitu ta' direttiva tal-2011 jiena verament konxu tal-importanza ta' dan id-dossier. Ta' dan il-fajl. U jiena nixtieq inkompli mm, jekk niġi nominat eh, l-applikazzjoni ta' direttiva u għanna bżon forsi nirrapportaw minn għaw t-tiħor eh, naħseb li mċerta dew minni ma naħseb li jasal din is-sena. 13 e hija minn Barbara Spinelli. Mistoqsija 13. Grazie ħafna President. 23 agosto scorso i ministri dell'interno. Fit-23 ta' awissu, il-ministri tal-affarijiet interni ta' Franza u l-Italja għalu li matul il-summit ta' Bratislava ħajtolbu l-Kommissjoni li l ġifiri li l-kom biex ikun hemm direttiva fuq l-encryption. Din id-direttiva tobblika l-kumpanija bħal WhatsApp jew Instagram biex jiprovdu standard l-encryption Mbagħad jippermettu li jkun hemm aċċess għall pulizija lil data personali. Il-proposta ġiet kritikata minn eh, dawk li huma favur il-privatezza l-awtorità Franċiża għal-ħarsin tad-data. Dina għat esponi li ċittadini għal riski li kollom ħekkjar u tip ta' ditt terroristiku kol. Mistoqsijati għajja, x'garanziji jista' jiġu provduti biex jipproteġu l-privatezza ta' u sigurta ta' ċittadini. Ma temminx serkin li il terroristiċi jkun jistaw jelbu xkiel u jużaw Eh, forum alternativi ta' ċes. Grazzi. Uh, uh, thank you. Grazie ħafna. Grazie ħafna għal għajjamt. Għajjamt din għal suġġett verament importanti. L-internet kif il-mistoqsijiet daw l-axħad mistoqsijiet eh, juruxar huwa importantissimu ħajja tagħna ħajja mhux biss pubblika ma kif privata u għanna id-dritt għal privatezza fil-internet kif aħna intitolat għal privatezza barra minn internet. L-encryption u forma ta' ta' komunikazzjoni eh, li u li u kollha għandhom id-dritt għalija huwa il fat li ċerta nis ħżina jużaw l-encryption ukoll. Terroristi l-attakk li kienem referenza liħ li kienem eh, eh, li nesċilom jivitaw fil-ranza kienu għet jużaw eh, forma ta' encryption mm, maruf biex jippjanaw. Imma mux biss terroristi, imma kriminali u pedofils u għol. Jużaw da tip ta' metodu. Memx risposta faċli, memx xie mm, soluzzjoni mirakoluza, jiena personalment nħoss ma nafx jekk jekk permettu daw il-berġ doors daw il-bibin ta' wara għaxin kella ndaħlu eh, punti dajfa eh, li kun jistaw jużati kontra ta' tagħna mhux biss jħarsu inna minn min partijiet terzi mux suġġet sempliċi jina kontent li għanna il-forum tal-internet bħala grupp ta' esperti, stati membri u dawk li involuti fis settur jistaw ħarsu jistudjaw dan is-suġġett jiena għan inkoraġihom biex jikompli jagħmlu hekk u joffru lna rekomendazzjoni li jiena nkun dispost li niddiskuti magħkom fuqo. Grazzi. Mistoqsija numru 14 li jettin mistoqsija tal-Greens mis-Sinjura Jean Lambert. Grazzi għafna, President. Jiena xtaqt nħares li l-kwistjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dan il-kamp. Ġa minna referenza għal Kanada, ma' ovvjament hemm diversi pajjiżi, Turkija, Afganistan. Unħarsu lej il-kwistjoni ta' kooperazzjoni bilanċ bejn rispett għal drittijiet fundamentali u ekspedienza eh, ġifiri bżonnijiet eh, pragmatiċi. Eh, smajna dwar rapporti dwar extraordinary rendition li kun ġew involuti ċerta stati membri fej batu l-ura proġinieri uh, pajizi oħra u kemm hija effikaċi meta wieħed uh, b'xi mod ieħor jiskapula l-liġi internazzjonali. Xi tħoss li huma l-prinċipji ewlenin uh, ewlenin ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Kif ħad iżgura li jkun hemm trasparenza aħjar ikbar fuq dawn il-prinċipji. Grazzi. Il-prinċipji tiegħi meta niġu għal pajjiżi terzi huma l-istess prinċipji li jiena nkun nixtieq napplika wkoll eh, fost l-Stati membri u fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk azzjonijiet li huma barra mill-liġi internazzjonali huma kontra drittijiet fundamentali. Per eżempju bħal fenomenu ta' rendition li għandu jiġi kritikat kif din il-Kamra għamlet diversi okkazjonijiet. Hemm każijiet estremi madana kollu li m'għandniex permettuna li aħna nsibu kooperazzjoni żed effikaċi eh, f'approċċ ta' approċċ eh, flimkien dak li nxaqsam id-drittijiet fundamentali u liġi internazzjonali. Jekk inti qed taħseb li per eżempju l-subija strategika li għandna mal istati Uniji, waħda li eh, grazzi għall-isforzi li saru minn ħafna eh, f'den il-Parlament u specialment din il-Kumitat, jina naħseb li huwa fuq bażi aħjar minn dak li kien ftit snin ilu. Mhux qed ngħidlek li kollox perfett, imma naħseb li miexja fil-direzzjoni tajba. Jina naħseb li il- tlet elementi tal- sigurtà kontra privatezz, favur pala privatezza, ftejn tagħna, naħseb li dan huwa iżjed favur, dak li għanna issa huwa iżjed favur il-valuri li aħna għanna eh, lejna eh, nirridu għal li nafusna u nixtiequ li oħrajn għandhom ukollhom ukoll. Issa naddu issa għal Sinjura Laura Ferraro l-mistoqsija numru 15. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna eh, Una sarata St. Julian, sajtu e smina Ferrara, ntaħtu responsabla s-sigurta eh, interna. Ma la laborja kellek it-tramess e sur Juncker tkellim dwar il-task force u l-bżon li għati jikopra ma' kummissarju oħra, ma' madana kollu ma' nafx eżattament il-portafolju tijak xie kopri u kif inti taħdem ma' l-kollegi tijak. Eh, Għamil referenza għal-kommissarju Jurova u Ruapolis, eh, jien si fost tikċara li naqraħjar Eh, dak il-punt. Tkellimtu kol dwar terrorizmu, imma ma sibx tabda referenza specifika dwar miżuri biex wieħed ikun jista' jaġixxi kontra kriminalità lokalizzata li bla dubju hija fenomenu kbir eh, importanti daqs it-terrorizmu u xtaqt nisma' il-Kommissjoni xi ħsibijiet għandna kif biex tittatta sigurta dwar dak li nixxaqsam il-kriminalità organizzata. Dan huwa parti mill-problema. L-Aġenda Ewropea m'għandix miżuri konkreti biex tiġġieled kontra kriminalità organizzata. U jien nixtieq eh, eh, naf jekk wieħed jibni fuq dak li ġi eh, mniedi fl-2013 jekk hemm xi pjanijiet oħra. Xtaqt li kolli xi sens b'xi motiv ieħor idea ta' x'ħajsir dak l-rakkomendazzjonijiet u specialment jekk jista' jkun fl-ordni ta' priorità kif ħajġi trattati. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tħaddit tajtni opportunità biex inkun nista' eh, fil-qosor nkun se nitkellem fil-qosor dwar il-kriminalità organizzata li naf li hija qrib eh, ħafna li huma parti minn dal-kumitat. Inti il-rapport tiegħek ħajkun opportunità tajba biex aħna nkunu nistgħu niflu mill-qrib eh, u jkollna konverzazzjoni żied dettaljata dwar dan l-aspettu. Jena eh, nistenna bil-ħerqa naqra l-kontenut tijaw. Jena naħseb li diversi mill prioritajiet li inti eh, xċejt eh, stablejt ma' kollegi ġivri jiġifieri li wieħed ħares li korruzzjoni, ħares li l-konfiskazzjoni, l-konfiska kifat li għamilt referenza liha, nħarsu kol dwar il-forum ġodda ta' kriminalità organizzata, kriminalità prempju kontra ta' għandu xaqsam bat tal-ambjent jew inkella traffikar tal-speċi eh, ta' animali. Jiena nixtieq forsi li eh, nġeddu b'xi mod ieħor eh, iċ-ċiklu ta' politika nibnu fuq il-suċċess tal policycle ta' ta' qabel tal-2013 sissa tħarsu fejn ħaristu frodi, frodi u parlamenti oħra nħasu li iżviluppi li saru dan iż-żmien. Jena nixtieq naħdem ma l-istrumenti kollha li huma favorevoli l-Unjoni Ewropea fl-Aġenziji biex nindirizza dan l-aspett il-kriminalità organizzata u l-kriminalità fuq l-internet. U naħdmu mal-kollegi eh, u mal-kollegi eh, mal-Parlament u mal-Kommissjoni biex tkun element essenzjali fad-dialogu tagħna ma' pajjiżi terzi. Issa dwar kif jina nispera li ħanaħdem kifat. Ħajkolkom bżon eh, eh, taraw kif naċiċi fil-prattika. jina membru ta' tim, għandi intenzjoni naħdem mal-kummissari kolla li huma involuti f'dawn is-suġġetti. Jiena ħajkun responsabbli lilkom l-elementi, eh, l-element ta' sigurtà ta' plazzjonijiet kollha. Mistoqsija 16 tal-INF il-Sinjora Janice Atkinson. Eh, Fl-Lulju ta' din is-sena inti eh, t-għad ma' l dawk li responsabla fl-Interim Gardu Nor, Minn minn il-MEP jina jena għajt ma' dawn eh, minn ta' frontiere fej u rewni l bizat li kellum dwar sigurta la jkunem attakki ta' ġuħadi. Teresa, semmu Teresa Meju natlaqsajta darbtejn jekk ħat indorrazzax din il-kwestjoni mal-Ministru Franċiż biex biex eh, il-kontroll tal-passaport jisru eh, qabel eh, il-żona ta' sigurta. Hemm xi maniera nistgħu aħna ngħixu nistaw nejnu, skużawni, nistaw nejnu lil dawk in-nies li qed jaħdmu biex iħarsu l-fundri tagħna. Jena naqbel, naqbel 100% miegħek li ninħarsu li ċittadini Britanniċi u ċittadini tal-Unjoni Ewropea u fil offol ta' din nixtieq nagħmel. Jiena mhux ħanipprova nevita l-mistoqsija, ma mhux għawek. l Illum biex nitkellem dwar responsabiltajiet li jinkelli qabel jew bħala rappresentant tal-Renju Unit. Jiena ovvjament ħan itallem minn dawk l-esperjenza biex nħares l rwol ġdid. U waħda mill-esperjenza li jiena nixtieq nibni fuqha huwa x-xogħol miqrib li jien għamilt matul diversi snin intensament daw l-aħħar xhur mal eh, forza tal-ħarsin tal-frontiera Britannika. Jagħmlu xogħol verament tajjeb, jien qed opportunità għall-avolja mandu xaqsam eżattament imma jien nixtieq nsellem ix-xogħol li qed jagħmlu eh, forza tal-ħarsin ta' frunera biex jippermettu lil eh, in-nies ikunu jispostaw minna naħa l-oħra eh, ta' ċenel Franza l-Ingilterra vice versa. Jekk hemm miżuri li wieħed għandu bżonn li jieħu jkun hemm azzjoni effikaċi fuq il-frontiera nixtieq nittrattaw mal-Kummissarju, mal kollegu Kummissarju li It-tilat mistoqsija tal-PPM e is-Sinjura Elizabeth Rosenberg. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq eh, nilqak hawnhekk ukoll Sir Julian, inti qed li l-prijoritajiet tiegħek se inkludi wkoll eh, l-aċċess għat-terroristi għal finanzjament Diġa qed tieħu inizjattivi l-Kummissjoni f'dajen eh, il-biċċa xogħol u inti tappoġġa proposta leġislattiva għal programm Ewropew biex nindirazzew il-finanzjament ta' terrorizmu sabiex dan jiġi investigat aħjar, eh, per eżempju li naraw pagamenti li jsiru fl-Unjoni u koll dawn mhumiex koperti mill-programmi li hemm parissa eżistenti bej l-Unjoni u l-Amerika per eżempju. Grazzi, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb dan japplika wkoll mal mistoqsija ta' qabel dwar l-affarijiet konkreti li jistajnu nagħmlu fuq il-finanzjament għat-terroristi. L-arranġament ta' bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li referejta liħ għandu l-bazi fil-Europol u arranġament effettiv ħafna. Anki jekk m'hemmx ammonti kbar ta' flus li qed jiġu trasferiti, xi kultant li wieħed jintraċċa dawn it-trasferimenti ta' flus jista' jkun ta' użu kbir għall-investigazzjonijiet. Kien hemm litteralment mijiet ta' indikazzjonijiet wara l-attakki eh, terroristi ta' Brussel il vera kienu utli għalina. Issa, qed issaqsu jekk din ħaġa tistax tiġi ikkomplimentata b'arranġament eh, bejn eh, l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea jew inkella eh, fi żona sepa. Nasab l li ħarisna li ħaġa kien tlet sinilu u din idea ma kienieċ eh, ġiet eh, segwita mill-Kummissjoni. Imissa, fl-opinjoni tiegħi, t-teddida imbidlet kif inna niddiskutu waqt dan is-smieħ, jiġifieri naħseb li għandna nevalwaw mill-ġdid lejn dan il-qasam u nagħmlu numru ta' alternattivi illi nistgħu niddiskutu din is-sena. Grazzi. Mistoqsija 18 it-tilet mistoqsija mill snd Mr. sur Peter Nidemila. It's okay. I have three short questions. Għandi tlet mistoqsijiet osra lik. Skont l-litra eh, tal-missjoni tijak, inti se tkun responsabli u koll għal-inizjattivi sabiex eh, intejbu il-xol eh, tal-Europel Eh, xoll eżatt se jsir hemmhekk. Issa, eh, rigward ir-rivelazzjonijiet Snowden, u l-kollezzjoni ta' data, x'taħseb inti? It-tielet mistoqsija riċentament kien hemm ħafna eh, sentenzi tal-qorti dwar ċertu miżuri tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju Eh, safe Harbor Agreement, kif inti se tassigura fil-portfolio tiegħek li l-Kummissjoni ma tipproponix leġislazzjoni li aktar tard u t eh, eh, tintelep mill-qorti. Thank you. Can I try and deal with the middle question first? Ħanibda bil-mistoqsija tan-nofs l-ewwel għaxek fim tajjeb Ma tantx għandi xinżid fuq eh, l-encryption. Naħseb li l-encryption hija xi ħaġa eh, prinċipali fid-dinja tal-materjal onjan, eh, fid-dinja online, tissalvagwardja l privitizza tagħna u tintuża ħażin ħafna drabi mit-terroristi u mill-pedofili, eh, memxiex nistaw namlu essaġ dwar dan, irrid dialogu espert fuq dan, ħalli niprofaw eh, eh, noħorġu bxi idejat għax zgulli mux nsibu soluzzjoni ek daqsek malajr. Jiena nishtiq naħdem u koll mad-direttur tal-Europol ħalli sikura illi u ikollu l-aħjar risorsi, finanzjament u għarfin ħalli s-CTC jkun effettiv kemm jista' jkun jina nixtieq ninkoraġġixxi l-istati membri sabiex eh, jaqsmu l-arfin tagħhom permezz tal-esperti u nibnu eżempji konkreti ta' kooperazzjoni li diġa hemm minnhom bħal pereżempju dak li ġara wara l-ħar ta' kif Pariġi. Sabiex ninkoraġixxu skambju akbar ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-istati membri u s-CTC. Rigward il-fatt ta' kif nistgħu nagħmlu leġislazzjoni tajba eh, Nispera li setajnuni namel nagħmel leġislazzjoni tajba fejn hemm bżonn kif qed fir-rimarki tal-bidu tiegħi, irridu impoġġu wkoll fil-prattika xi ħaġa li diġà qegħdin hemmhekk u li qbilna fuqhom. Kull miżura li nieħdu għandha tkun ta' kwalità tajba illi tibqa tajba għaż-żmin għaż-żminijiet li ġejjin u eh, tirrispetta id-drittijiet fundamentali kif iddiskrivejt qabel. Daw kienu mistoqsijiet dettaljati ħafna, jekk jġobkom żommu mal-ħin. Issa il-mistoqsija li jmiss missur ħala aħo. Nishtiq nisma l-opinjoni tijak fuq żewġ proposti leġislativi li għandhom xasma sigurta Ewropea. L-ewwel id-direttiva tal-armi tan-nar li skont il-Kummissjoni trid eh, taqta l-aċċess ta' terroristi għall-armi tan-nar. Madana kollu il- proposta hija fil-fatt tindirizza il-min għandu xi tip ta' arma tan-nar aktar mill terroristi Inti temmen li din il-proposta tirrispetta il-proporzjonalità, il-sussidjarjetà u eh, titqis bħala xaġa ta' kwalità għolja. Imbagħad eh, l-entry exit system l-aċċess tal-autoritajiet ta' tsar tal-liġi għal dejta miġbura u maħżuna smajna illi ta' dan it-tip iġib valur miżjud imma hemm ċertu parlamentari li mhux konvinti dil ħaġa kif se tara l-bilanċ bej il-sim ta' informazzjoni għal eh, fini ta' liġi u fl-istess ħin eh, il-fatt ta' privatezza. Grazzi. Se niprofa inwieġeb President. Imma jisom il-mistoqsijiet għadin jaslu biċċiet biċċiet isa. Għet istaqsuħ tlet mistoqsijiet f'minuta, un bat pretendu li jwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet ġiex minuti. Issa għet naħli għanka l-ħin jena nejdulkom dan kollu, imma insomma. Is-sur kien jgħid li kienu kollha mistoqsijiet eccellenti. u l-President jgħid li intom kollha għandkom esperjenza imma insomma kummissarju kont taf kif eh, kienet qed tkun is-sitwazzjoni issa. Et l kummissarju imma l-għodda tiġi approvat eh, insomma. Thank you. Uh, on... Fu L-ewwel mistoqsija tiegħek fuq l-armi tan-nar jiena Nispera li fir-rimarki tal-bidu tiegħi għad illi għalija l-ewwel sfida i l-armi tan-nar illegali u traffikar tagħhom. Hemmhekk jiena rrid naħdem mal-Europol, eh, mas sistema SIS, mas sistema tal-Interpol, IARMS. arms u naħdem mal imsieħba minn pajjiżi terzi wkoll għax diġà hemm xogħol tajjeb li sar fid-dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Balkani tal-Punent, forsi għandna nistendu ftehim ta' dan it-tip ma' pajjiżi oħra wkoll, ħalli nkomplu nġildu li traffikar illegali tal-armi tan-nar. Imma jekk qed niġġieldu li traffikar illegali, naħseb li hemm rabta mal fant li għandna nisikaw l-arranġamenti fuq eh, is-sieda legali tal-armi tan-nar għax hemm riskju ta' eh, diverżjoni diġa tidu xi deċiżjonijiet fuq ir-riattivitazzjoni eh, ta' armi deattivati. Irridu nkunu sensitivi imma naħseb għat-ħassib tal-użu illeġittimu tal-armi tan-nar Issa, se nindirizza dan is-suġġett suġġett nipprova nsib bilanċ. Issa, rigward l-entry exit system, is-sistema ta' tħul u ħruġ, qed nipproponi diskussjoni intensiva rrid naħdem mal-Kummissjoni Avromopoulos, waqt li għat jagħmel ix-xogħol tiegħu kol, mingħajr ma nħawdu l-affarijiet kif qed dimensjoni ta' sigurta dwar dak li nagħmlu fuq il-frontieri tagħna u rridu nagħmlu x-xogħol b'mod konsistenti mal-qafas tal-drittijiet fundamentali, legalità u l-aċċess. U jekk irridu jkollna suċċess, irridu naħdmu fuq dan. it mistoqsija ta' l-alde Missur Louis Michel. Kummissarju nominat il-mistoqsija tiegħi hija speċifika ħafna. Fid-direttiva dwar it-terroristi negozjata bħalissa waqt it-trialogu hemm possibilità serja illi nimlew lakuna fis-sistema Ewropea l-ġdida l-Parlament Ewropew qed isejja għal eh, informazzjoni tal-PNR automatika eh, ta' persuna li tkun ikkundanjata eh, jew infittxija l-attak terroristiku. Il-mistoqsija speċifika tiegħi inti se tappoġġa din il-proposta barra minn hekk hemm limiti għal skambju ta' informazzjoni jekk m'hemmx analiġi xirqa ta' data. Inti x'bessibek tagħmel biex tassigura li l-informazzjoni tal-PNR se tiġi analizzata bl-istess mod mill-istati membri kollha ma jkunx tajjeb li kieku jkonna analiżi ta' riskju komuni għal din id-data u namlu definizjoni armonizzata għal imġiba suspettuża per eżempju. X'se tagħmel dwar dan kollu? Grazzi. Qabel ma nindirizza din il-kwistjoni fuq l-analiżi tad-data mill-sistema tal-PNR, Irrid ngħidilkom illi l-ewwel irid ikollna sistema li teżisti. L-ewwel ħaġa li se nagħmel jekk ikun possibbli u li naħdem il-qrib mal-istati membri ħalli sistema ta' dan it-tip tista' tinħolo għax ma jkunx hekk eh, niġu għal punt li qed tgħid inti Sissa, sofenna fien hemm żewġ u tliet stati membri li jistgħu eh, jivvotaw kontra sistema ta' dan it-tip, jiġifieri hemm ħafna aktar xogħol eh, x'namlu fuq dil ħaġa jekk jirnexxinna u nispera li jirnexxinna se naraw kif nistgħu nikkoperaw b'mod effettiv eh, bejn l-istati membri kollha. Jien inkun minn tal-ewwel li naħdem fuq l-linji gwida u l-aħjar prassi ħalli namlu biċċa xogħol tajba. Huwa fih dan it-trattat li għanna naħdmu u għanna namlu da kollu possibli sabiex naqsmu ir-responsabilta. Issa, meta qegħdin nitkellmu fuq x'nistgħu nagħmlu biex nġildu t-terrorizmu. Nispera li jekk naħdmu flimkien inkunu nistgħu nagħmlu passi aktar maġla Mistaqsija li jmiss hija mill-Gwi NGL mis senjura Martina Anderson. Inti xed dwar eh, l wara il-Brexit. X'se jiġri bil irlanda ta' fuq? kif se taħdem biex inti tipprevjeni eh, kriminalità ekonomika li forsi tista jista' jkun hemm fuq frontiera esterna tal-Unjoni jekk l-Irlanda tiddeċidi li titla' e, eh, minn Renju Unit naturalment se eh, se tippreparaw qabel titilqu inti kif se tassikura l-unjoni ta' dwama biex ma jkollokx problemi ta' nies li jaqsmu l-frontieri u jmorru eh, fl-Unjoni. Kif se tassigura din il-protezzjoni transkonfinali? Thank you very much. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb illi nista niprofa nwiġiba mistoqsija ta' dan it-tip għax mhux mistoqsija fuq il-pożizzjoni tal-gvern eh, illi bħalissa qed naħdem għalih jiena, imma se tindirizza fuq ir-responsabiltajiet ta' sigurtà illi se jkolli jekk tikkonfermawni. Mill-esperjenza personali jiena naf kemu importanti immens kemm importanti l-ħajja eh, f'din il-frontiera jiena imxejta dil frontiera esperjenzajta u għandi bib joqogħdu wkoll fuq kull naħata ta' din il-frontiera. Importanti illi f'Dublin, f'Belfast u f'Londra isir eh, xi ħaġa biex nidentifikaw eh, mod illi nevitaw l iżvantaġġi li semminti li semmejt inti jekk eh, xi darba se jkun hemm frontiera b'saħħita hemmhekk. Irrid ikun hemm negozjati u bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma mnixtiex nkummenta fuq għallum u nispera li tifhem għaliex għamiltek. Forsi kon opportunità fil-futur. Issa, mistoqsija li mis mill-grupp tal-ħodor, is-Surjan Filip Albrecht. Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna mistoqsijiet li sarulek u ħafna minnhom. U tajjeb ħafna sensit il-perspettiva ta' relazzjoni mal-istati membri. Kif se taħdem inti fil-Kummissjoni u flimkien mal-Parlament sabiex ikun l-implementazzjoni tal-miżuri eżistenti fl-istati membri? Kif eh, se tikseb appoġġ mill-istati membri għal azzjoni għal pjantazzjoni komuni meta nitkellmu fuq eh, l-Unjoni tas sigurtà speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq il-miżuri li jġildu radikalizzazzjoni. Anke l-fatt ta' radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet rajna li din trid tiġi eh, indirizzata fl-Istati membri. X'se tagħmel? Grazzi. Jiena naħseb li hemm żewġ partijiet għal din il-mistoqsija kif nistgħu nibnu il-fiduċja mal-awtoritajiet nazzjonali u l-oħra i x'nistgħu namru e, eh, bejn kuntatti differenti ħafna drabi ma' autoritajiet nazzjonali imma eh, ħafna drabi wkoll ma' soċjetà ċivili u dawk li jkun qed jaħdmu fil-qudiem e, fil-qasam ta' edukazzjoni pereżempju. Dak li għanna nistaw namlu ma l-istati membri kifet qabel fil-bidu jina naħseb li jem ruol ċar tal-Unjoni Ewropea fil-affas ta' trattati sabiex nejnu l-implementazzjoni jekk hemm bżonn nifforzaw ukoll hemm rwol li nwaqfu standards u neħu l-barriri ħalli l-kooperazzjoni tkun tista' ssir. Jina nasab l-ordni investigativa eżempju ċar ta' kif aħna nistgħu intejbu l-standards u l-barriri għal kooperazzjoni. Hemm rwol prinċipali għall istituzzjoni biex jitfaw eh, dawl meta stat membri stat membru ikun qed jonqos. U uh, Irridu naraw ukoll kif is-sistemi tagħna jistgħu jgħinu jibnu fiduċja eh, fl-istati membri. Imma din ħaġa ma tikkonċernax biss lill-istati membri. Jiena passjoni kbira nemmen illi l-aktar xogħol li ġielet ir-radikalizzazzjoni ma jsirx mill-istati membri imma mill-atturi tas soċjetà ċivili u rridu intuhom finanzjament u netwerk ta' kuntatt fl-Ewropa kollha ħalli bekk ċittadini jistgħu jiġu flimkien u jibnu prassi tajba minn fuq f'sistema minn isfel għal fuq. Is-sur Paskusa. Grazzi. Il-koll nafu illi palissa qed nivaw nintegraw l-aspetti interni ma dawk esterni fis-sigurtà u din hija xi ħaġa illi naraw eh, is-sitwazzjoni li qegħdin naffaċċjaw. B'mod konkret inti ħatkun f'sitwazzjoni fil-qalba ta' din l-integrazzjoni. Jiena nixtieq inkun naf jekk eh, ħsibx diġà fuq il-modi konkreti ta' kooperazzjoni. L-ewwel ħaġa dawk li jkunu qegħdin mill-Kummissarju għoli eh, fuq l-affarijiet barranin. Umbat il-koordinaturi ehm, ta' ċentru ta' konta terroristu ħadmu fl-imkien kif ħadmu zoġ naħat. Iva, jiena bdejt naħdem il-fajt maħħom u fil-fatt iddiskutejt eżattament dak il-punt li semmejt inti. Em, żewġ naħat ta' dan l-aspett ġifier dak in-naħa interna u esterna. Ħafna oqsma aħna rridu nsaħħu it-tnejn li huma ikun jkun tajba li kieku rnexxielna. Għalhekk jiena beħsibni naħdem mal-Viċi President Mogherini u anki il-kollegi tiegħi ħajjaħdmu ma' dossiers esterni sabiex eh, naraw illi qed ikun hemm qed isir mainstreaming ta' ċertu tħassib tas-sigurtà ehm, li huma maqsuma bejnietna fil-dialogi mal-pajjiżi terzi wkoll. Il-kooperazzjoni jista' jkollha ma' pajjiżi terzi, pereżempju, eh, biex jiġġieldu l-estremizmu violenti u naraw x'imput jista' jkun hemm sabiex jappoġġjaw l-isforzi tagħna ta' kontra ir-radikalizzazzjoni u żgur illi hemm bżonn eh, niġġieldu il-fondi li jmorru għat-terrorizmu. U anke nista' ndur lura għall mistoqsija li kellna ftit ilu li niġġieldu eh, traffikar illegali tal-armi. Dawn huma biss ftit aspetti li rridu nifokaw fuqhom u hemm xi relazzjonijiet strutturali Jina semmejt dak li nemmen li huwa eh, titjib strateġiku tajjeb eh, flimkien anki mal-Istati Uniti. Naħseb li b'mod ġenerali u anki fil-programmi speċifiċi il-kollega li kien bil-qeda frokok tkellem għal illi il-kooperazzjoni mal pajjiżi terzi hija verament meħtieġa eh, għas-sigurtà tagħna. Grazzi ħafna, mistoqsija 23, it-tielet mistoqsija mill-EFTT. E, Signor Batten, is-Sur e, Batten. Grazzi ħafna Claude. Sir Julian, inti jitawnek jew ħad tkun hawnhekk sabiex tistabilixxi l-Unjoni ta' Sigurtà u l-Europol fl-2013 qalet li l-politika tal-kummerċ ħieles u l-moviment fl-Unjoni Ewropea huma sfruttati mill-kriminalità organizzata fit traffikar u l-frodi għalhekk qed il li nużaw il-frontieri interni jajn sabiex nsiru nafu xinu ma dawn il-problemi. Inti taqbel? L-Unjoni tas Sigurtà hija jħor ieħor sabiex l-Unjoni Ewropea toħloq problema mbagħad tipproponi soluzzjoni li dejjem tiġi mitluba li t-tonat aktar seta l-Unjoni Ewropea wara l-Unjoni tas-Sigurtà. Eh, qed nitkellmu fuq li nżommu il-proġett nżommu l-proġett ta' bra frontieri ħaj miflok nipproteġu ċittadini nifisom. Grazzi, jiena verament nittama illi lan ewlini u l-motivazzjoni tiegħi hija żgur li naċċerta illi l-ċittadini tagħna huma sikuri. Aħna rridu niġġiedu terrorizmu, il-ċiberkriminalità u l-kriminalità organizzata. Nittama illi dan kollu wasal b'mod ċarissimu għaliex verament jiena nemmen f'dawn l-aspetti. U fil-fatt din hija l-ħidma tiegħi din dan huwa dak li bissibni nagħmel u ħajkun fil-qalba ta' dak kollu li naħdem fuqu ma'kom mal-awtoritajiet tal-istati membri u mas soċjetà ċivili sabiex intejb is-sigurtà l-Unjoni l-Unjoni tas-Sigurtà. L-ar li qegħdin nħarsu lihom ġifieri il-terroristi huma tantx huma mħasba fuq li ma parti ta' Schengen ta' Schengen fl-Europa jattakkaw. U ma sabri meta attakkaw il-mod ta' kved nejxu. U daqshekk. Grazzi, issa irba għam mill-PPE, eh, Signora is Sir Agustin Diaz de Mera. Grazzi ħafna. Verament, jien nishtiq. Ak fostna u jkollu kull suċess. Minuta s-sigurta hija frażi sabiħa li ħanejxu għal ċerta żmien, ma kif għajt l-artiklu 4, il-kompetenzija ta' kull pajis. Nitkelmu dwar kollaborazzjoni u kooperazzjoni. Dan is-sens l-Europol mill-2017 jkun vinkulanti u strument ta' kooperazzjoni bla dubju ta' xejn Jena nishtiq najdlek, ma mela nax forsi eh, il-kollegi tijak ġinformawk, il-komunikazzjoni tal-22 ta' april jistabilixxi fuq l-applikazzjoni tal-Aġenda ta' Sigurtà li fa fil-ħarifa, ġiviri minn design ġurnata, tippreżenta inizjattiva biex issaħħaħ iċ-Ċentru Ewropej ta' ġlieda kontra terrorizmu tal-Ewropa u trid toffri miżuri konkreti. Għalhekk jiena nissisti fuq il-mistoqsiji. Int x'taħseb x'miżuri taħseb li fi żmien qasir u fit-tul ħad toffrinna biex e, insaħħu ċentru f'design ġurnata. U t tini kif wieħed jista' il-kapaċità ta' planifikazzjoni biex nevitaw u u biex eh, namlu segwitu relazzjoni bej il ċentru u d-Dipartiment ta' analizi tal-Intelligenza ta' signora Morgarina. Bix għed nitkellem fuq prinċipju, għed nitkellem kif kif ħan okkoperaw dan il-xol. Ah, Grazie ħafna u nawguralek. Uh, th thank you. Um, and I... Grazzi, jiena nittama li nkun nista nibbenefika anki mill-arfin u l-esperjenza tiegħek. E kif inkun e, nista naħdem fuq dan il-qasam. Iva, hemm ċertu impenn sabiex naħorġu b'idejat e, proposti konkreti, jiena konfidenti għandi fiduċa li u din data ta' skadenza, irridu naċertaw dan sabiex aħna nkunu nistaw nieħdu l-benefiċċji kollha mill-qafas ġdid legali illi se jibda minn f'Mejju tas-sena d-dieħla u din hija xi ħaġa li rridu nippreparaw għaliha minn issa. Issa jekk nkun fil-pożizzjoni li nagħmel dan kifett iktar kmieni jiena ħan nejn ħafna l-Europol u ħan appoġġhom bil fil- fil-qafas, operattiv, fil-fondi, fil-personal, kemm jekk hux ħajkun hemm personal ġdid għall europol jew forsi anke li nħeġġu lill istati membri sabiex huma jkunu eh, jistgħu jagħtu personal ukoll minnaħa tagħhom jiena rajt illi għandna bżonn uplift ta' ta' madwar 80 jew 90 membri tal-personal sabiex jaħdmu fuq il-punti kollha li qed jiġu proposti għal europol u din xi ħaġa li verament nixtieq li seħ. Inti semmejt ukoll fuq il-kapaċità operattiva dan huwa l-għana u lini ta' CTC anki fuq il-naħa tal-internet u l-finanzjament. U ħanaraw kif ħankomplu naħdmu bid-dialogu mal-Awtoritat Nazzjonali. Din xi ħaġa nixtieq nifforzaw. Rridu naħdmu fuq l-aħjar prassi tal-sim tal-formazzjoni ta' CT madwar l-istati membri tagħna. Jiena ma nixtiex ninsa fuq il-xogħol tant importanti li l-rapport tagħmel fuq il-ċiber kriminalità u fuq l-importanza ta' ċentru tal-traffikar tal-kontrabandu. Eh, din hija xi ħaġa illi aħna jiena nixtieq nappoġġa. U sabiex il-wieġeb mistoqsija minn ta' qabel, jiena ħal nagħmel minn dak kollu nista' sabiex inħeġġeġ l-istati membri sabiex jużaw it-timijiet eh, konġunti investigattivi tagħhom li joħorġu mill-Europol u l-Eurojust. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Dwar l-aħħar punt tiegħek fuq l-insen. Naħseb l importanti li konna kooperazzjoni bil-insan u CTC u qed nitkellmu fuq żewġ naħat tal-munita sabiex naħdmu fuq l-Unjoni tas-Sigurtà. Grazzi. Kollegi, żommu ma' minuta jew żewġ minuti jekk jogħġobkom. Mela, ngħaddu għall mistoqsija 26, ir-raba mistoqsija mill-SND għana l-Tanja Fejon. Grazzi ħafna komissarju nominat, jiena nixtieq nitkellem fuq it-teknoloġiji ġodda tas-sigurtà. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-iżvilupp eh, il-ġdid ta' sigurtajiet ta' teknoloġija ġodda u kif ħadd tkun ċert illi l-Unjoni Ewropea ħadd tagħti fondi għal riċerka tas sigurtà. U mhux biss irid hemm biss dok li jaħdmu fil-dawn teknoloġiji manka li jkun hemm eh, test fuq drittijiet fundamentali, hemm iktar pressjoni għall-użu u l-iskambju tal-data biometrika. X'inhi l-opinjoni tiegħek sabiex inkomplu ninvestu fir-rekonoxximent tal-witch pereżempju u kif ħat l-implikazzjonijiet tal-drittijiet fundamentali. Grazzi ħafna naħseb li jkun hemm rabta bejn il-fondi ta' riċerka u l-anijiet ta' sigurtà tagħna hija importanti ħafna. Jina dejjem dejjem rajt li kienet importanti li jkun hemm riċerka hija xi rilevanti ħafna s-sigurtà. Pereżempju hemm riċerka li tuża il-precursors esklusivi eh, il-barra mill-azzjoni sabiex miżviluppaw sabiex ma jizviluppaw ċertu esplosivi li jirżaqġaw użati fil-fat f'numru ta' attakki. Hemm anki riċerka deja mill-Unjoni Ewropea sabiex intejbu fuq il-radar tal-orizzont. Mm, din hija xi ħaġa li qed tiġi qed tiġi implementata fl-Operazzjoni Sofija, xi ħaġa li qed tiġi marbuta mal-proġetti ta' riċerka u s-sigurtà. Kifet tajjeb inti, l-inħellu dan irridu nżommu kol Inżommu kol f'moħna il-qafas li tkellimna fuqu ħafna drabi l-lum, il-qafas ta' drittijiet fundamentali. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għall-Unjoni tas-Sigurtà. Ġifieri dan huwa proċess tal-iskrutinju li nixtieq niżviluppaw flimkien mal-kollegi tiegħi ehm, illi huma responsabbli direttament sabiex jiskedaw il-riċerki illi huma ġejjin għal riċerka għal sigurtà. Grazzi issa għall CR nadu Sinjura Monika Makovej. Grazzi ħafna President. Għandi żewġ mistoqsijiet osra. Għanna dosir fil-parlament li huma marbut ma, konta terrorizmu, jiġifieri li jkun hemm il-verifiki fuq databases relevanti fl-Unjoni Ewropea. Fejn hemm anke l-bidla fil-kodiċi tal-Schengen. Aħna għanna opinjonijiet differenti dwar dan u għadaqt negozjaw. Il-mistoqsija tiegħi x'taħseb li se jkun ir-rwol tiegħek meta għandna din l-urġenza sabiex nofru ktar sigurtà li ċittadini tagħna sabiex eh, nimmanġew eh, aħjar il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Taħseb illi eh, verifiki sistematiċi u l-użu kollu ta' databases, ta' databases kollha se jgħinu sabiex insaħħu il-sigurta u b'dan il-mod il-frontieri tagħna jkun aktar effiċjenti sabiex nippruvaw niddefendu nafusna minn terroristiċi terroristi. Kif taħseb se tkun imbagħad il-kooperazzjoni fil sim tal-informazzjoni bejn l-intelligenza u anke l-Aġenziji tal-Forzar tal-Liġi bejn is-Stati membri? Kif ukoll kif se tkun il sim tal-informazzjoni aġenziji relevanti fl-Unjoni Ewropea. Din xaġa illi forsi narawha bħala problema. Jkun hemm noqqas ta' kooperazzjoni jew ma jkunx hemm kooperazzjoni sħiħa bejnietom. Grazzi. Grazzi. Dwar is-sigurtà fil-frontieri tagħna kif qed iktar kmieni naħseb illi għanna bżon ta' ħafna saffi ta' sigurta. U fil-fatt, din xi ħaġa li jirdu nifforzaw, li jridu nifforzaw il-frontieri tagħna kif kif għedna kemm il-Kummissarju Avramopoulos u anke mal-kollegi tiegħi aħna ħanna ħajkolna xi riformi proposti li anke referejt għal-jom Naħseb illi għandna E, hemm bżonn illi aħna ngħaddu għal verifiki sistematiċi. Hemm bżonn kif qed iktar kmieni li jkollna verifiki checks li jsiru fil-frontiera, speċjalment ehm, ma' dawk il-persuni li ġej minn pajjiżi terzi. Naħseb tajjeb ukoll li naraw kif ħanużaw l-informazzjoni bot effettiv bejn is-sistemi differenti, nimxu wkoll ma' drittijiet fundamentali u limitazzjoni tagħha. Għalhekk kifet hemm bżonn li nsir ħafna xogħol mal ispeċjalisti u mbagħad hekk inkun nista' noħroġ ċertu rakkomandazzjonijiet. Dwar li insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-intelligenza u l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi, tal infurzar tal liġi Jiena nista' naqbel miegħek illi kultant tista' tkun xogħol diffiċli ħafna, tista' tkun diffiċli anki fi dan l-istat membru waħdu. Aħseb wara bejn stati membri kollha fuq livell Ewropew, imma rridu naraq nagħmlu l-aħjar li nistgħu sabiex insibu l-aħjar prassi. Wara l-attakki ta' Pariġi kien hemm kooperazzjoni eċċellenti bejn l-Europol, Franza u l-awtoritajiet Belġjani u fil-fatt għamlu um, progress konkret fis-segwitu ta' dawn l-attakki. Jiena nittama illi kif ikonna kooperazzjoni kun nistgħu noħolqu iktar fiduċja u eh, jiġibdu ċertu problemi li jista' jkollna anke fil-komunikazzjoni. Kollegi, qed najja, għajan nkomplu. Forsi jinbis qed najja. Mela, mistoqsija n-ru numru 28, Signora Sofia Antbel. Grazzi ħafna, grazie Kommissarju nominat. Eh, Jina naqbel miegħek fuq l-enfasi tiegħek li nevalwaw aktar l-istrateġija ta' kontra terrorizmu. Taħseb illi l-istrateġija sissa kienet ta' suċċess jew kienet ta' falliment? Aħna irna niġildu terrorizmu eh, għal dal l-aħħar 50 sena taħseb li hemm ċertu miżuri li jistaw eh, jistaw jitneħħew. Inti se qed tajt ukoll il-kritika eh, tal-Istati Uniti jista' jkollu jista' jkollu impatt negattiv fil-kooperazzjoni tagħna għaliex din hija xi stremba għaliex fil-Istati Uniti hemm ħafna iktar kritika qed nagħtu fuq is-Senatur Feinstein u l-Kumitat tagħha Jiena nishtiq nkun naf, inti x'ser tagħmel sabiex nilħu il-responsabilità tagħna għall-Unjoni Ewropea u l-irwol tagħha. Fiskandi li kien hemm. Grazzi ħafna. Dwar l-evalwazzjoni. il-mod ta' kif tallimna nirrazzjonaw evolva ħafna f'dawn l-aħħar snin. Eh, l-affarijiet inbidlu ħafna minn 15 sena ilu meta minn meta rajna dawk li stampi kora fuq televizjoni tal-attakki fuq il-Twin Towers. Imma inkunu aħjar jew għar kieku ma minnix ċertu affarijiet. Diġa ġa diffiċli tqisa, imma naħseb li kieku għandna valwazzjoni tajba, aħna rridu nkunu preparati fl-ispirtu ta' regolamentazzjoni aħjar li insaħħu x-xogħol tal-Kummissjoni li ħaġa li nappoġġja bisħiħ. Rridu nkunu ċerti li mhux biss nimplementaw il-proporzjonalità fuq l-affarijiet kollha li naqblu fuqhom imma anka nagħmlu reviżjoni ta' dak l-affarijiet li qbilna fuqhom fil-passat. Fix-xogħol tal-Kummissjoni eh, ċertu affarijiet tneħħew iva. U ma naħsibx illi fil-interess tal-ħer prassi naħseb din ukoll tista' tapplika f'dan il-qasam. Fuq il-kritika tal-Istati Uniti, Skużani, naħseb forsi ma spiegajt ruħi tajjeb. Dak li rritnajt ngħid huwa li ċertu kritika li ġejja anke minn dan il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat en tajjeb ħafna sabiex t-tjieb is-sitwazzjoni fl-Istati Uniti u fir-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Għaliex wara ta' kollu li ntqal minn għandkom wasalna għal regol ektar fuq l-aċċess l-użu, r-wola aħjar għal ombudsman fuq il-redress, fuq il-limitazzjonijiet, iktar forzar. U anke għanna revizjonijiet annwali fost oħrajn. Ġifir naħseb li tajjebek. Question 29, the fourth question from the GUE Mistoqsija numru 29, issa naddu għas-Sinjura Maria Christine Vergia. Merci, Monsieur le Président. Je suis la... Grazie, Afra, Président. Mieta, edha wekin. Tajta, Signora Vergia. Salim lek, Julien u jina verament nifraħlek għal-Franċis tajb għandek, ma jina nishtiq naġalura, raġalura għal-mistoqsija tal-databases eh, u l interoperabilita taħħom minnu li naħdem fuq dan fuq din il-kwestjoni jiena sibt li l-problema ewlenija eh, eh, hija l-implementazzjoni tal-Istati Membri. M'għandix l-ottimizmu li qed dwar il-kwestjoni ta' kooperazzjoni u bej Franza u l-Belġu. Alla volja kien hemm ċerta titjib f'dak l-aspett. Għatem lok għal ħafna eh, iżjed titjib. U u kieku kien hemm kooperazzjoni ħjar forsi e, l-iskala daqs ta' ċerta affarijiet li ġraw kienu jiġu evitati. L-istati membri qegħdin jinsistu fuq il-poteri ta' sovranità, dak l-għaddu xaqsam is-sigurtà. U l-sigurtà internazzjonali qed jiġu eh, il-sigurta eh, transkonfinali u Aħna Eh, eh, nispostaw, sif najdu ek, eh, akkost għad kwestjoni ta' drittijiet u libertajiet. Eżempju, l kwestjoni ta' databases modifikati, jekk inti tħares lej sistema ta' tħul u ħruġ, dak kien intenzjonat biex ħares lej il-flussi ta' turisti u issa qed nippruvaw nużawha biex nġildu kontra kriminalità organizzata, ma nkunu għanna nkunu nafu dak li għedna jieġri, għanna bżon verament li konna evaluazzjoni eh, kompleta daw daw databases kolla fl-imkien ma l-anijiet konkreti, ħannala u l-anijiet oriġinali tana. Jek daw nġewx tbidlu xie u le, u xkien il-rizultat teknikament u legalment. U specialment, dak nixaqsam, id dritti tal-bnidem. Merci. Uh, je suis d'accord qu'il faut. Grazzi, naqbel miegħek. Għanna bżonn li namlu evalwazzjoni tal-azzjonijiet tagħna u kemm huma effikaċi. Jiena dispost li magħkom nkun nista' navanza f'dan ix-xogħol. Naqbel ukoll li hemm kwestjoni ta' implementazzjoni li għandha tkun priorità. Minn żmien għal ieħor wieħed għandu bżonn jagħmel iżjed biex wieħed jinkoraġġix l-istati membri tagħna dak l-aspett. Ma nafx hekk forsi qiegħed nagħmel żbalji fil- eh, l-akronims imma qed naħseb eh, fuq fej fej tliet partijiet kien hemm xi minn 18 jew stati li qed jipparteċipa li kienu kapaċi biex jimplementaw l-flejm. Ġifieri qed jieħed jħares eh, li tlet eh, sessjonijiet jem diversi stati membri għadu mux kapaċi jimplementaw din għadu li għanda t-avanza. Naxsebu kol. u mawx lebda relazzjoni ma' l-sistemi tal-IT, kwestjonijiet li għandhom xaqsmu ma' l-prekursuri, eh, prekursuri tal-esplosivi. fejn ir-regoli mhux qed jiġu implementati mill-Stati membri kollha. U għandna bżonn inkunu lesti biex eh, nisqu fuq il-mira li aħna tkellimna fuqhom. Ġa wasan wasanna ġa ġin mhux minn allura. Kulħadd qed jgħajja m'għandniex naqbżu il-ħin għax ħanibda nuża il-martell. Inkluż il-Kummissarju nominal. Ekk ġobkom minuta u żewġ minuti. Minuta 30. Terry Cabras. Terry Cabras. Waħda Sur King, waħda mill-missjonijiet tal-IRU, Interfer Unit, u l-identifikazzjoni ta' kontenut terrorist, ħaġa li jenta mit referenza liha. Mistoqsija tiegħi hija kif ħatati garanzija? Kif ħati garantixxi li huwa biss kontenut terroristiku jiġi jiġu eh, identifikat u mħassar? U importanti min u kif ħa jagħti definizjoni tifsira ta' xinu l-kontenut terroristiku. Kif ħat iżgura li l-Europol jew eh, l-unit tal-IRU jirrispetta il-prinċipju ta' raġuni u limitazzjonijiet meta dawn jagħmlu xogħol tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Evidentement hemm differenza bej fuq naħa eh, diskors ta' mibeda u nċitament tal-violenza li huwa legali u wieħed li tjaġixxi fuq fil-qafas tal-liġijiet tagħna u kontenut jew ta' propaganda terroristika li mhuwiex eh, krim ta' mibeda jew inċitament ta' violenza l imma ħaġa li ma nħidux għozdija. U għaddik il-kategorija, din it-tini kategorija li inti qed tagħmel referenza li għandna bżonn aħna rridu naħdmu fuqha. Jiena verament kuntent li għandna issa eh, strutturi li qed iħarsu lejda forma trasparenti qed cooperazioni kooperazzjoni mal-provvedituri ta' internet li minnaħa tagħhom qed jikkooperaw forma trasparenti b'dan il-dialogu. U jien nixtieq li dan din l-element javanza. M'għandix risposta lesta għal-mistoqsija tiegħek ma nafx eżattament kif ħanamlu din il-prova. Imma meta naraw ċerta materjali li ħaġa li ti Zeħtir jista' kondannam, forsi nistaw neħħuħ, ma eh, f'kazijiet uħra forsi u wieħed għandu jizgura li kunem messagġi alternativi, narrativi, alternativi disponibli u koll. Allora din tqajjem kwistjonijiet tekniċi li għanna bżon nittrattaw ma' min jipprovdi l-internet. Imma ħna għanna bħala parti minn xogħol kontra l-radikalizzazzjoni għanna natu għazla għanna natu alternativa u ninkoraġuhom biex huma jużaw l-intelligenza kritiċja tagħhom ma jinterpretaw da. Grazzi gwe. Mistoqsija 31 Bertrix von Stork. Sir Julian. Il-responsabilità eh, tiegħek tkun l-Unjoni ta' Sigurtà. Sur Juncker talab ukoll l aġenda ta' Sigurtà f'April. Hemm ħafna kwestjonijiet li għandhom x'asmu mal-libertà. Nismi ta' passiġġieri, l-armi, tmajn ħafna affarijiet. Dawa bil kollox Wieħed qed inaħħi l-libertà tal-nies biex wieħed jissodisfa s sigurta ġaħħaġa ħaġa li privat għaf l modu għatma funzjonat. Hemm xi ħaġa nieqsa dak li Inti responsabli għall-Unjoni ta' sigurtà Imma l-Kommissjoni ehm, fis-snin ngħidha wissu tkellem dwar ehm, frontiera ma t tidher imkien. Uh, x'ħan għamlu dallak li għandu x'aqsam mal-armi meta neġu biex nħarsu frontieri. Grazzi. Jena naqbel kif, konna għet nitħaddu qabel li waħed mill-punt li għandna bżonn nindurizzaw ma daw it-tadiet, waħed mill-punti ma daw it-tadidiet huwa fil-frontiera bin-natura tagħhom kif għadd dan huma tadidid li jgħaddu minn pajis għal ieħor jekk inti tindirezzun fil-frontiera tkun tista' tipprova eh, eh, ma tippermettix li jiġru. Kifat, prova naħdem ma' kollegi, kummissari, nieħdu nota tal-mżur li ġa jeżistu jew dawk li għandna f'intenzjon li npoġġu fil-frontieri tad-dimensjoni ta' sigurtà. U mid-dimensjoni ta' sigurtà ta' dawn miżuri jiena eh, nkun responsabbli li dawn ikunu effikaċi u li jkunu konsistenti mal drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali nax bħalek l-aħħar ħaġa li jiena li nixtieq nagħmel huwa li naqqas li naqqas minn xekk il-libertà tan-nies. Issa, Mistoqsija 33 eh, Monika Mulmajer. Grazzi ħafna. Tajt is-Sinjura Holmajer. President, komissarju nominat Sir Julian, differenza ma' Sinjura von Stork jina mux interessata li noħloq frontieri. Iżda kif pulizija u autoritajiet jistaw jikoperaw indipendentement mill-frontieri. Evidentement għanna situazzjoni verament differenti, posti differenti tal-Europa. F'kull ftit kilometri situazzjoni titbiddel. U n-nis m'għandhomx kunċett ta' kif ħajkoordinaw minn pajjiż għal ieħor, speċjalment meta jkun hemm każijiet ta' urġenza. U jiena nixtieq saqsi lilek int x'ħat tagħmel biex tagħti garanzija li aħna nkunu nistgħu nizguraw li n-nies huma eh, qegħdin fis-sigurezza biex ikun hemm kooperazzjoni minn pajjiż għal ieħor għal dalenar. Grazzi. Jiena naqbel kompletament ma' dak li għad, U kienem diversi mistoqsijiet li għamlu referenza għal dan li meta wieħed ikun qed jitratta dan it-tip ta' teddit, wieħed għandu bżonn jieħu azzjoni qabel eh, il-frontiera xi ċerta drabi fil-frod fil-frontiera kif ukoll internament fil-frontiera U ġa matul id-dan id-dibattitu tkellimna dwar il-forum differenti li wieħed jista' jagħmel da. Jinnaqbel. Meta niġu għal kooperazzjoni eh, transkonfinali, naħseb li parti minn dinija li wieħed ikun jipprova jagħmel l-istrumenti fil-livell tal-Unjoni Ewropea u s-sistemi tagħna u l-aġenziji tagħna jiffunzjonaw aħjar biex ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri li tkun effikaċi U parti minn dan huwa li wieħed juża l-leġiżlazzjoni u forum oħra biex wieħed ineħħi xkiel għal kooperazzjoni. ċerta drabi daw il-xkiel dan barriri u madwar standards, wieħed ikun jista' jtejjeb eh, l-standards biex jarfu l-standards ta' xulxin. Jien għamilt eh, referenza eh, għal fenomenu tal-investigative order l-ordni investigattiva li ħat idħol minn ftit ieħor forum effikaċi biex inkunu nistgħu ntejbu tellaw il fuq eh, eh, il-livell fl-istati jkollna ta' azzjoni ta' malaj biex eh, naġixxu kontra dawn ir-reati. Grazzi ħafna l missosija 34 missunja sinja Tonja Fajon jien għal darba oħra Issa, l-impartu informazzjoni importanti hija ħaġa importantissima biex ikun hemm infurzat tal-liġi adekwat speċjalment fuq il-level tal-Unjoni Ewropea. Imma ġili rajna kif stati membri ma jużawx l-istat l-istrumenti li jeżistu bħal sistem ta' Schengen Għalek hija sorpriża li għanna fl-2005 eh, eh, kunsill adottat deċiżjoni li titajt bid-dettall x'huma l-obbligazzjonijiet tal-istati fej eh, għalex għandhom x'huma l-obbligi tagħhom biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni dwar terrorizmu ma' stati membru kif ukoll ma' aġenzijiet tal-Unjoni Ewropea. Jien mistoqsija tiegħi x'passi konkreti għandek intenzjoni li tieħu biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni f'faqta biex it-tejjeb u kif ukoll tejbu il-kwalità tad-data u li wieħed jibda eh, proċedimenti ta' infrazzjonijiet jekk huma ma jirrispettawx l-obbligu li għandhom lill-oħrajn. Grazzi, jgħid il-kummissarju nominat. Il-kas li aħna reprun li aħna ramminna referenza li għagħa eh, bdejna ċerta dialogi strutturati biex l-aħħar sforz biex wieħed fl-istati membri jagħmlu dak li huma obbligaw ruhom li jagħmlu, impenjaw ruhom li jagħmlu. U kif għad fil-risposta tiegħi eh, mistoqsija oħra fuq il-prekursuri tal-esplosivi aħna ġabdejna il-proċess ta' eh, proċedimenti ta' infrazzjoni. Ovvjentement kun aħjar jekk wieħed jaġixxi qabel u jinkoraġġixxi l-istati membri biex jagħmlu implementazzjoni effikaċi u effettiva. Jiena nixtieq namel referenza għal PNR għal darbohra, ġa minna referenza li diversi drabi, mill-lat tal-qafas legali, li evidentement ħaġa importanti ħafna, ma element prattiku koll l-PNR li huwa il-bini tal-PIUs. Minna il-PIUs ma jkunem ma tiffunzjonax il-sistema. Wis ftit stati membri li għandhom pjanijiet biex jizviluppaw daw il-PIUs. Jemmek nispera ġa nkunu nistaw naħdmu biex nikoraġġuhom biex jimplementaw għajnuna legali, għajnuna teknika, nxerdu l-aħjar prassi u evidentement ukoll finanzjament 50 miljun għal din is-sena u 70 miljun għal sena d-dieħla. Mhux biss proċedimenti ta' infrazzjoni ma ma kienu bżonn affarijiet oħra. Mela, l ħames mistoqsija tal-ICR ta' 35 għan ħanitkellem bil-Daniz għajt is-Sur Anders. Kummissarju, inti għamil zewċ referenzi konkreti l llum. l wahda hija eh, l-gruppi l-kbar, IPP għalde, għaraw eh, xawqa li għamlu l-Europol bħala FBI u inti qed eh, nistajdinna li dan hija ambizzjoni tiegħek ukoll Ek għanna nistrutturaw l sforzi tagħna mill-lat tal-Kommissjoni tieni mistoqsija hija hija dwar Dinamarka. Hemm l-ebda partipazzjoni fl-Europol jew fl-Eurojust fil-proposta tal-PNR għalla volja Dinamarka hija membru tal movement tal-Fejm Schengen. U dawn l-aspetti memx partipazzjoni ta' hemm xi benefiċċju għal Dinamarka biex tiġi fil-ġrida kollha terrorizmu. U x'istgħu tagħmlu biex tiffaċilitaw dik il-possibilità. Grazzi. Grazzi ħafna. il mistoqsi il-risposta tiegħek żewġ mistoqsijiet tiegħek huma hija kundizzjonata minn dak li għadna f'diversi okkażjonijiet ġiġa matul din dibattitu ġifieri li eh, ħafna li jistgħu nagħmlu imma dejjem fil-qafas tat-trattat. Tat-trattati. Jien rridu nkun ċara fuq da. Dak li kontinwament għat. L-Europol tista u għanda tappoġġa l-xol analizi tal-bit tal-istati għanda tejjib il-kooperazzjoni imma tistax tkun bħala l-FBI, ma tistax tobbliga. Diga ħaġa li hija stabilita fit-trattat fil-tip. Issa dwar it-tieni parti tal-mistoqsija dwar id-Danimarka u relazzjoni mal-Europol jinnappoġġa l-Europol kif konċ ċar fuq dan u nappoġġa l-involviment tal-Stati membri mal-Europol imma bdejjem fil-qafas ta' trattati. U inti taf, daqsi. id-Danamarka hija eh, kondizjonata dan settur. Kien hemm referendum fuq dan is-suġġett għal dan u għal referendum oħra, rridu nirrispettaw id-deċiżjonijiet ta' referendum. Mistoqsija 36.5 mistoqsija mill alde il senjura Huisa Minova. Ġulaj, eh, fl-Ulju, il-Parlament Ewropew ivota fu il-Gwardji tal-Kosta. Jiena bħala ċittadina Bulgara kuntenta b'dan. Fi situazzjoni ġeopolitika ta' bħalissa l-Bulgarija għandha biċċa xogħol diffiċli illi tiġġestjona frontieri esterni tal-Unjoni. Il-gwardji tal-frontiera tagħna m'għandhomx aċċess għal ċertu databases bħal pereżempju SIS. ċis X'istrumenti għandna nżvilupaw biex niġildu it-terrorizmu? għal pajjiżi li għandhom eh, frontieri esterni li huma barra żona Schengen. Grazzi ħafna. Jiena insellem lil Bulgarija l-isforzi li qed tagħlem u l-kontribut fl-Interpol eh, u fit-taħriġ tas-Sepol u xol mal Frontex. Jinn nissimpatizza mal mistoqsijat tiegħek. Kifet il-Bulgarija hija fissis għal kooperazzjoni tal-Pulizija imma mhux eh, fil-qasam ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-frontieri fl-aħħar. Mill-aħħar is-sitwazzjoni hi bħal ta' Schengen Jiena naħseb li din hija mistoqsija valida ħafna. Veru qed jiġu salvagwardjati l-interessi tal-Unjoni eh, li ma ninkludux pajjiżi bħal Bulgarija f'sitwazzjoni ta' frontieri eh, fi sistemi li jem palissa, nasab li jem mistoqsija leġittima ħafna fil-fat. Mistoqsija numru 6 mill-PPE. Is-sur Boni. Kif eh, id-digitalizzazzjoni qed titbiddel id-dinja, e iċ kriminalità qed tikber ukoll il-valur globali ekonomiku huwa ta' 400 biljun dollaru Amerikan mill-fishing tal-flus għal abu sessuali ta' tfal importanti li nsaħu l-kooperazzjoni tal-partijiet interessati kollha sabiex niġġieldu il-kriminalità online u biex namlu dan rridu kooperazzjoni bil kummissjoni l istati membri. Ir-reati għandhom kollha jitqisu fl-istess mod eh, dawk fil-ħajja reali u anki dawk eh, fid-dinja online. X'se nagħmlu biex niġġieldu il-kriminalità f'dan is sensu wiesa li għadni kif iddiskrivejtlek, grazzi ħafna. Jiena li għadin l-opportunità illi nifoka dan Eh, l-aspet dwar ġlida tana kondna kontra kriminalità organizzata. Jina nasab li jem zewċ elementi li nishti niddiskuti għawnek. Iġifiri kif sendirizzaw il-ċiberkriminalità u l oħra li nibnu rezilienza ċibernatika. Il-rezilienza kif għeddiġa setejna nimplementaw id-direttiva AFAS u hemm numru ta' affarijiet li nistgħu nagħmlu fuq dan issa biex niġġieldu Il-parti offensiva ta' din l-agenda naħseb li rridu namlu l-aħjar użu possibbli tal-ċentru ta' ċiberkriminalità tal-Europol u dan ifisser li għanna eh, nifurzaw bil-personal u bl-arfin ħalli kompli jaħdem għal autoritajiet tal-istati membri. Il-frodi, per eżempju, tal-pagamenti bil-ħlas, bil-cards online, irridu indirizzaw diversi elementi. Il-PPP li għadu kif ġi stabilit biex naqdu flimkien il-finanzjament pubbliku għat u nitfaw 1.8 biljon fir riċerka u l-izvilup dan il-qasam tal-ġlida kontra iċ-ċiberkriminalità kien pastajab ħafna l-qoddim u rrid naħdem mal parteċipanti sabiex inkomplu niżviluppaw u rridu naħdmu wkoll ma' pajjiżi terzi wkoll. Rridu nagħmlu progress fuq l-evidenza elettronika u qed nikkonsultaw ukoll Eh, dwar l-alternativi li hemm f'dan il-qasam. Irridu nkunu aġġornatu wkoll ma' eh, l-istrateġija tal-2013 eh, għandna aġenda mimli ħafna hawnhekk fuq iċ-ċiberkriminalità. Issa mistoqsija numru 38 mis-Sinjura Katerina Ċinicci. Grazzi, Sir Julian. Fl-attakki terroristiċi riċenti il-mod ta' kif saru l-affarijiet ma stajniex imbastru. Rridu niġildu ir-radikalizzazzjoni se timplementa biex iżid eh, l-azzjoni kontra l-estremizmu violenti, mhux biss biex niprevjenu attakki tal-antip, imma biex nerġgħu indaħlu nislura fis-soċjetà Kif eh, taħseb li se solvi din il-ħaġa? Kif se tassigura illi jista' jkun hemm skambju ta' prassi tajba fiġlieta kontra l-estremizmu eh, violenti? U fil każ ta' ġelida barranin li jerġaw lura, kif se tindirizza din il-ħaġa? Um, Grazzi ħafna. Jiena naqbel miegħek li tindirizza ir-radikalizzazzjoni mhijiex biss azzjoni ta' prevenzjoni, ġifiri li ma tħallix in-nies isiru radikalizzati, imma hija dwar l-azzjoni li tista' tieħu wara il-radikalizzazzjoni biex terġa' ġiplura nies li jkunu daħlu eh, jkunu għazlu din it-triq. Jina rrid naħdem ma' networks u l-programmi li jeżistu biex nipromovi iż-żewġ aspetti il-prevenzjoni u x'nistgħu nagħmlu wara Jiena naħseb li huwa importanti immens li naħdmu ma dawk li qegħdin fuq quddiem ta' dan, per eżempju dawk li jaħdmu fil-ħabsijiet, li jaffaċċaw situazzjoniet bħal dawn kif nafu eh, mill-inċidenti traġiċi ta' Franza din tista' tkun sfida kbira. Jina naħseb li hemm pariri esperti disponibli u għanna nużaw eh, lilhom lilom ma dawk li jaħdmu fil-ħabsijiet u li jaħdmu Eh, ma dawk li jiġu radikalizzati. Issa, rigward il-ġerrida, il ġerrida barranin. Nispera li smajt dak li kontet nejt illi għanna bżon azzjoni upstream, up, reazzjoni fuq il-frontiera u reazzjoni li l-immir frontiera, ġifiri din għandha tkun priorità għalina biex daw il-ġelida ma jiġux hawnhekk u jikkawżawna danni. Mistoqsija numru 39 is-Sinjura e, Soraya Post. Anzi, is-Sur Voss. Grazzi ta' dak kollu li jettinna sissa. U se nirrepeti xi affarijiet f'dak li se ngħid. Mistoqsija addizzjonali. Dak kollu li qed jiġri fl-IT, fiċ-ċiberkriminalità, imma fl-aħħar mill-aħħar ukoll mistoqsija ta' kif nistgħu nagħmlu użu aħjar tal-interoperabilità ta' databases. Jiena inħoss li f'dak li għanna mal pajzi transatlantiċi m'għandniex din il-ħaġa. Inħoss ukoll li l-kooperazzjoni biex niġidru il terrorizmu u l-attakki ċibernatiċi hija xi ħaġa importanti immens u neċessarji. Tajb kieku tgħidilna kif inti tista' eh, kif inti tara kif daw iż-żewġ affarijiet jorbtu flimkien hemm approċċi differenti meta nitkellmu fuq id-drittijiet bażiċi tal-protezzjoni tad-data u d-drittijiet tal-konsumatur hawnhekk. Kif inti tista' taħseb li nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni li niġġieldu l-kriminalità organizzata l-attakki ċibernatiċi eh, u bil-mod ta' kif niproċessaw l-affarijiet ma' l-Istati Uniti. Jena naħseb li l-ewwel rridu nirranġaw l-affarijiet tagħna. Naf li hemm partnerships li huma strateġiċi u importanti ħafna biex niġillu terrorizmu u ċiberkriminalità u kif spjegajt naħseb li hemm afas li għandu jaħdem ma' dawn l-affarijiet imma naħseb li f'dan il-qasam ħafna xogħol li għandna nagħmlu aħna l-ewwel biex nassiguraw li nkunu qegħdin nagħmlu nieħdu l-aħjar frott mis-sistemi li diġà għandna. Nindirizzaw l-kumplessità, il-framezzjoni, b'mod affettiv kemm jista' jkun. Eżempju li għaddu ma stemmix sissa, sa fenna fin, imma illi wasalli u illi illi id-database tal-Europol fuq terrorizmu u database ta' SIS huma allerti u l-allerti ta' terrorizmu jistaw jitkellmu fl-imkien eh, kas b'kas imma jġifiri ikunem benefiċċju potenzjali kieku jkunem konnessjoni aħjar bejn eh, dawn iż-żewġ databases illi jagħtu l-allerti fuq terrorizmu. hemm eżempju illi il-grupp oli ta' esperti jistaw jindirizzaw imma rrid inkun ċar mezz dwar il-qafas u l-kondizzjonijiet illi ikunem fid-diskussjoni u jikfernaw kull tip ta' diskussjoni. Mistoqsija 40, is-seba mistoqsija tal-SND. Mis-Sinjura Soraya Post. Grazzi President. Sir, eh, Sir King, inti ma semmejx it let prioritajiet fl ta' missjoni tiegħek biex nindirizzaw it-terrorizmu, l-prevenzjoni tar radikalizzazzjoni u l-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u ċiberkriminalità. Ħafna drabi Emmek, hemm entitajiet li għandhom wol eh, importanti ħafna u tista' tispjega jekk inti tixtieq taħdem ma' soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tagħha li x'huma li jagħmlu xogħol siwi ħafna għaċ-ċittadini tagħna u eh, it-tim tiegħek eh, kemm hu kapaċi indirizza kull tip ta' terrorizmu estrem u radikalizzazzjoni. Grazzi, se kommenta fuq numru ta' elementi mill-mistoqsijiet tiegħek l ewwel waħda għandha x'taqsam mal-punt eh, aħari tiegħek. Sewa qed tgħid li hemm eh, tipi differenti ta' radikalizzazzjoni u m'għandniex nagħlqu għajnejna u naħsbu fuq tip ta' radikalizzazzjoni waħda. Dan huwa sani għattini punt li xtaqt nagħmel illi Kif nittama li jiet jekk tikkonfermawni jien se naħdem fuq dan u se nuża l-esperjenzi li nafjina. U uh, part importanti mill-esperjenza tiegħi kienet fl-Irlanda ta' fuq. Hemmhekk aħna ndirizzajna il-problema ta' radikalizzazzjoni, naturalment kienet radikalizzazzjoni ta' tip kompletament differenti, imma kien hemm din il-ħaġa u eh, aħna mek ksibna l-idea illi mux l-istat biss seta' jkun effettiv, imma s-soċjetà ċivili seta' jkollha effett kbir ħafna koll Kien qed ngħid li għandna natu sens aktar wiesa għalġlieda kontra il-terrorizmu radikalizzazzjoni. U fil-kas tal-Irlanda ta' fuq aħna sibna illi eh, ex-priġunieri kienu vuċi kredibli ħafna u ħdimna ma' gruppi ta' ħabsin u ġibna nis differenti mill-Irlanda eh, ta' fuq li kienu l-ħabs qabel Eh, u ħadmu fl-imkien u talmu minn xurxin. Jiena rajta bajnejja dil-ħaġa issir u riżultati prattiċi kif tevalwa ma nafx. Imma kieku irna xienna. Nwaqfu zazuħ wieħed mill dur għall eh, estremizmu allura dan kollu kien bizzejiet. Issa jekk namlu dil-ħaġa mod effettiv, se jkollna riżultati tajbin. La rnexxina nagħmluha fl-Irlanda, rnexxina nagħmluha wkoll hawnhekk. Mistoqsija numru 41 mill-PPE is-sur eh, eh. Palissa għadin f-moment storiku, inti għet li ma tist tax dokumenta fuq il-negozjati tal-Brexit nirrispetta l-ħaġa. Imman deċiżjonijiet li rridu jittieħdu irrelevanti minn negozjati tal-Brexit u l-ewwel ħaġa hija il-Europol. Inti darbtejn hawnhekk illi rridu napoġġaw il-Europol u namlu użum mill-mandat taħħa fl-istess ħin qed naraw il-Gvern Brittaniku li nomina lilek qisu eh, miexi għal opt-out mill-Europol inti kif se tevalwa il-neċessità tal-involviment tal-Renju Unit u l-partiċipazzjoni fil-Europol u kif eh, tara li l-opt-out eh, tista xekkel ix-xogħol li tagħmel int bħala kummissarju jiena minni ta'w bħala kellim tal-gvern britanniku ma nistax imbassar deċiżjonijiet li sejjiħu il-gvern jew li mhux sejjiħu l-gvern, imma jiena irrid inkun ċar hawnhekk. Jiena naħseb illi il-Europol hija organizzazzjoni eċċellenti li tagħmel biċċa xogħol eċċellenti u se nappoġġa b'mod sħiħ. Iridu nejnu koll stati membri unħagġuhom e, jingagġaw ruhom mal-Europol. U fil-kas partikolari tal-Renju Unit, hemm sfida, hemm deċiżjoni li għamlu opt-in jew le u eh, se jkun hemm lakuna sakemm huma imbagħad eh, iżidu il-possibilità li jkunu eh, pajjiż terz flok pajjiż parteċipi. Jiġifieri żgur li huwa fl-interess kollettiv ta' kulħadd li ma jkunx hemm dillob ta' u ngħaddu għal fażi li għadni kif semmejt. Couldn't then move on and be neutral again. Um, It's just tiredness, I'll put it down. Kulħadd tajjel mejja nkomplu. Mela ngħaddu għal mistoqsija numru 42 Lopez Aguilar. Grazzi ħafna lejla tajba. Xtaqtu nissa mistoqsija marbuta mal l-aspet tal-responsabiltajiet għaliex l-rwol li għana ħna pala komitat libe u dan fil-fatt. L-ewwel nħarsu lejn l-itta ta' missjoni tiegħek dwar se tkun din l-Unjoni ta' Sigurtà. Inti trid tappoġġja l-Komissarju Avramopoulos u mbagħad titkellem ukoll mal-Komissarju Norova fuq ir-radikalizzazzjoni u l-sim tal-informazzjoni. Mela l-ewwel mistoqsija. Titissib bilanċ bejn responsabiltajiet tiegħek flimkien ma' numru ta' kummissarji differenti. Kemm taħseb li tista' tkun indipendenti um, sabiex taħdem fuq il-portfolio tiegħek? U kemm taħseb illi dan il-portfolio eh, u se ikollu ikun taħt xiftit ta' kontroll taħt il-Kommissarju Abramovopoulos. Jekk jogħġbok jgħafawnek, hawnhekk. L-aħħar punt fuq eh, il-prinċipju tal-accountability f'dan il-Kumitat eh, ta' Libe. sabiex naraw jekk l-affarijiet se jsiru eh, jekk se jħadmu biss esklużivament mill-Kummissarju Avramopoulos. Grazzi. Nista' nixtieq ringrazzi aktar mistoqsijiet tiegħek għaliex hekk inkun nista' nqal darbohra ehm, nispjega ftit ta' kif għamilt fil-tweġibiet bil-miktub, nispjega kif ħataħdem. Jiena m'għandi l-ebda problema bil-overshadowing jew xi ħaġa simili għaliex ma naħsibx li din dan huwa rwol part-time, dan din hija aġenda importanti immens. Jiena konsistenti mal-kultura mal politika tiegħi, jiena nixtieq naħdem bl-iktar kooperazzjoni sħiħa mal-kollegi tiegħi mal-kummissarji l-oħrajn mhux biss mal-kummissarju Avramopoulos imma anka kummissarji oħrajn li ikopru numru ta' aspetti li semmejna fil-fatt lejla. Għaliex naħseb irridu naħdmu fuq din l-aġenda u resqu għal qoddim fuq ir-responsabiltajiet. Jiena lest li nkun disponibli għalikom, hekk kif intom tkunu tixtiequ titkellmu miegħi u se jkun responsabbli għal kull dimensjoni ta' sigurtà fuq dawn id dossier kollha. Intom tridu tiddeċiedu, imma jidher fl-opinjoni tiegħi li fl-aħħar ikollok żieda net eh, fil-komissarji. Dan huwa l-approċċ li jiena nixtieq li nimxu qudiem bih. Grazzi. Skużawni li qed nżommirkom ntokkom t titkellmu fil-qasir. Mela, ngħaddu għall-aħħar tlet l-aħħar tlet mistoqsijiet. Mela ngħaddu għal Maria eh, Gabriel. Grazie ħafna President Sir Gillian King. Nixtieq nitkellem fuq kwistjoni speċifika ħafna li nsaħħu il-frontieri il frontieri Eh, esterni fl-Ungerija. Il-mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' dan il-punt. Il-Bulgarija ila ta' id-data għal numri ta' snin imma m'għandix aċċess sħiħ għal databases ta' data u din hija eh, xi ħaġa li bmur kontra sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri inti x'besibek tagħmel inti sabiex dak il-pajjiż li jimxi mal-kriterji tajbin tal-subija ma' Schengen sabiex jgħin l-Unjoni Ewropea jridu naraw kif ikun hemm aċċess u skambju tad dejta kif qed inti fil-fatt. It-tieni mistoqsija, inti imħasseb fuq il-fatt illi xi stati membri tal-Unjoni Ewropea ħarġu il-passaporti Ewropej anke għal pajjiżi li ġej minn pajjiżi terzi. Il-laħar mistoqsija sa x'inhuma l-għodda Eh, li ħajġu użati minnek sabiex ikun hemm korporazzjoni għal kontra terrorizmu fil-Mediterran. Is-sigurtà fil-Mediterran tfisser is-sigurtà għall ewropa Grazzi. Nirringrazzjak dwar is-sitwazzjoni tal-Bulgarija u Rumanija kif konna qegħdin niddiskutu iktar kmieni. Jiena nista' nifhem il-punti li għajimtu. Il-Bulgarija tista tara l-allerti għal-rifjuti ma ma tistax tuħazzjoni fuqhom. Nasib dinja mistoqsija ġenwina. Dan huwa fl-interess kollettiv tal-Unjoni Ewropea, legalment istituzzjoni hija ċara restrizzjonijiet titneħħew e kif il-sati membri ta' Schengen jiddeċiedu li jagħmlu dan. Imma fuq livell politiku nista' nifhem mistoqsija tiegħek u hija ġoġa leġittima li inti saqsi fil teddit li għanna dimna bħalissa fi ċirkustanzi ta' bħalissa naseb irridu narajek dan huwiex fil-interess kollettiv. Issa fuq il-passaporti u il nazzjonalitajiet dawn huma qegħdin hemmhekk għall-Istati Membri. Iżda, meta tagħti ċedinanza lil stat membru wieħed, tkun qed tagħti fil-fatt iċ-ċedinanza għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk naħseb illi tkun xaġa tajba li kieku l-istati membri, l-istati membri jaħsbu fuq l-interess ġenerali meta jihdu t-tertu deċizjonijiet, specialment anka fl-interess tas sigurtà Naħseb illi hija xi ħaġa tajba li kieku aħna nkunu natu kas u nimxu b'attenzjoni kbira bla sirfrazzjonijiet tagħna. Grazzi, mistoqsija numru 44, is-Sinjura Ana Gomez. Sir Julian King hemm evidenza illi l-organizzazzjonijiet terroristiċi qed jġibu l-finanzi mill-kriminalità organizzata bil-ħasib tal-flus u anke trust funds mod speċifiku. Imma inti qed tara ċertu lakuni fil-arkitettura ta' bħalissa sabiex jindirizzaw il-finanzjament eh, terroristiċi għaliex ħafna drabi l-ħasil tal-flus eh, ħafna drabi jiġu assistiti mill-banek, avukati Ewropej, jew minn negozjati tal-proprjetà u jużaw tax havens fl-Unjoni Ewropej u postijiet oħra. U mbagħad noħorġu b'dawn l-iskemi tal-Golden Visa, l-Golden Visas illi narajna fis membri naħseb din jisek semmejta fl-aħħar fl-aħħar mistoqsija li weġibt. Ħat indirizza? ħat indirizzah dan il-punt fl-aħħar. Grazzi, ekk ġenna posana għal qasam verament kruċjali xi ħaġa li jiena xtaqt insemmi. Jiġifieri li nwaqfu il-finanzjament għat-terroristiċi u hemm numru ta' attivitajiet li tkellimna fuqhom li narmonizzaw l-offiżi kriminali, nindirizzaw il-flus u nwaqfu il- Risorsi rizorsi kollha ta' fondi, u mbagħad anki fuq il-kummerċ tal-annimali salvaġġi wkoll. U anki hemm l-istrumenti ta' tracking għat-terroristiċi. Eh, u din hija xi ħaġa li qed naħsibha b'mod serja kif jista' issir xi ħaġa b'mod intern fl-Unjoni Ewropea peress li kien hemm kooperazzjoni s'issa. Hemm programm sħiħ illi nixtieq li jisir flimkien ma'kom u dan il-programm naħseb ħajri format billi kunem kooperazzjoni miżjuda sabiex inwaqfu l-korruzzjoni il-levitar ta' taxxa kif ukoll l-użu ħażin ta' ċertu vetturi anke finanzjament finanzjament terroristiku. Għalhekk nixtieq anke nkompli fuq dak li ġar fil-G7 fil-G20 is-summit ukoll illi Sir Cameron l-ex Prim Ministru tar-Renit u ex MEP qal illi rridu nsaħħu il-kooperazzjoni internazzjonali f'dawn l-osma tant importanti. Jekk hemm xi ħaġa li tista' ssir minn naħa tiegħi sabiex naħdem magħkom u nresqu dawn il-punti għal priorità jiena verament nkun gbur nagħmel dan l qoddim Grazzi. L-aħħar mistoqsija numru 45 mill-PPE Sur Emil Radev. Grazzi ħafna President. Sir King, dawn l-aħħar snin l-Ewropa eh, kellha flus kbir ta' immigranti. Dawn l-immigranti sfortunatament jaqsmu il-frontier esterni tal-Ewropa b'mod illegali. Għal ħafna minn dawn il-persuni ma jkunux ma nkunx nistgħu nagħmluhom eh, verifika ta' sponsa biex inkunu nafu jekk hum ġejjin minn xi organizzazzjoni terroristika. Issa, x'passi ħaddieħu inti eh, bħala uh, Eh, passi ta' sigurta sabiex nevitaw ir-radikalizzazzjoni u l-attakki terroristiċi li eh, minn migranti li jidħlu fl-Ewropa. Ma' speċifiku dawk li mandomx aċċess għal protezzjoni internazzjonali. Grazzi. Grazzi. Jena naħseb illi ħafna kawzi possibli għal radikalizzazzjoni nasab dak is-sens ta' iżolament u l-nuqqas ta' ġustizzja jilabu l-wol importanti. Naħseb illi il-reazzjoni tagħna għandha tkun dik li nħolqu prevenzjoni. Jiġifieri niġildu il-klim ta' mibeda, il-propaganda u niġildu radikalizzazzjoni fl-iskejjel. Inwaqfu radikalizzazzjoni fil- uh, fil-ħabs u anki naraw li nkunu effettivi sabiex nappoġġaw il-politiki ta' integrazzjoni. Dawn huma differenti minn mill niġildu l deklarazzjoni Irridu konna miżewġ naħat. Għanna pjantazzjoni ta' integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa illi jiena nitlob il-kollegi tiegħi sabiex ikomplu jaħdmu fuqu, għaliex sabiex eh, aħna nagħmlu progress, għanna vera bżonn ta' sforz eh, ta' pala tim. Grazzi ħafna, nirringrazzja l-kollegi li baqgħu hawnhekk eh, f'din is-sezzjoni kollha kemmi, kienet maratona. Grazzi ħafna, grat verament tal-paċenzja u disċiplina tagħkom. Issa naddu għal l-aħħar dikrisura minn Sir Julian King natiħ ħames minuti sabiex jitkellem u mbagħad jekk jaġobkom taħarbux jiena wkoll nixtieq li naħrab imma jekk jaġobkom Marriċ nejda, marriċ nejda, ma issa għetta. Jena xtaqt nitkellmu sabiex nideċidu mod demokratiku fuq il-pozizjoni tal-komissarju tal nominat. Ġifiri, wara il-ħames minuti ta' Sir King nibqaw hawnhekk. Merek, mela, nitolbu nitlob li Sir Julian King sabiex eh, jagħmel intervent tiegħu ta' ħames minuti kjoġbu. Grazzi ħafna President u nirringrazzja lill membri kollha tal-Kumitat tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-ismajtu dak kollu li kelli xi ngħid u tal-paċenzja ta'kom. Ejja niprofa nżomma l-ħina l għazdin din id-darba. Naħseb illi kienet xi ħaġa ovvja mill-iskambi li kellna f'dawn is-sijat illi hemm ħafna u ħafna xogħol xisir. Issa jekk fl-aħħar tal dan il-proċess jiena niġi konfermat bħala kummissarju, jiena nixtieq li nibda naħdem mill-iktar fis. Jiena ehm, nżom ruħi responsabli anke ma'kom u nixtieq nżom l-aktar relazzjoni mill-viċin. Il-ċittadini tagħna huma imħasba fuq il-żidan li fi terrorizmu u l-kriminalità organizzata u huma qed jitolbuna sabiex il-kol flimkien nagħmlu l-aħjar li nistgħu sabiex nirrispondu għal din is-sitwazzjoni. Irridu naħdmu b'mod kollettiv u koordinat u komprensiv. Irridu naraw kif nużaw ix-xogħol tal-ġejjieni sabiex niġġieldu t terrorizmu u anki nsaħħu id-difiża tagħna. Dan kollu irid issir eh, b'mod li nimxu mal-valuri tagħna u nirrispettaw id-drittijiet fundamentali. Jekk il-koll taqblu u jekk jiena niġi konfermat għal komissarju jiena verament ħanaħdem minn qalbi sabiex eh, eh, nagħmel l-Ewropa aktar aktar sikura u anki rizommu l-libertà għal persuni fl Ewropea sabiex jivvjaġġaw eh, b'mod ħieles skont id-drittijiet u l-valuri tagħna. U fil-fatt dan il-mod anki importanti jisir prevenzjoni ta' radikazzjoni u anki l-kriminalità organizzata. Grazzi ħafna. So in answering my plea, colleagues. Mela, tajjeb, kolħat ta' du kollegi. Grazzi ħafna, zammejt, għanzi, ħattin qas mill-ħin li kellek allokat, komissar nominat, ġviri ringrazzak minn qalbi. Mela, ħajkun hemm laqgħa tal-koordinaturi għada 13 ta' Settembru fid-disa' u il-koordinaturi fissemkom ħajdeċidu skont ir-regoli eh, sabiex naraw jekk il-komissar nominat jistax jirħax il-livell mistenni sabiex jiġi konfermat bħala il-kummissarju. Ħajkun hemm laqa għada fid-disa u huma mbagħad ħajrapportaw lilkom eh, fil-gruppi politiċi tagħkom. Jekk hemm xi mistoqsijiet għajdunna eh, issa jekk il-koordinaturi ta'kom ħajedulkom x'tajseħ mill-laqat mill-qata għada. Ningrazzja ħafna l-membri ta' Liber, ta' Affet u koll u kollegi oħrajn illi kienu għawnek imma ma tkellmux mill-komitat oħrajn. Ningrazzja ħafna l-kollegi eh, ta' Liber illi verament eh, taw ah, kellhom mistoqsijiet verament importanti x'jagħmlu kellna sezzjoni straordinarja. <laughs> Sir King ma nasibx ħadd ħadd xi ħaġa eh, xaħġek fil-karriera tijak għaldej għal-darbohra. Jek tħares lejn Twitter, l-affarijiet irdu ħafna iktar ċitanti mill-li kif jidru f'din is-sala fil-verità, imma tajjeb li ngħidu li l-kumitat li verament qed jieħdu dan il-qasam b'serjetà kbira, nirringrazzja ħafna lilkom kollegi, grazzja ħafna kummissar nominat.